So, dear colleagues, welcome uh, to the Interparliamentary Committee meeting uh, organized by the Nilqakom hawnhekk fil-Kumitat Interparlamentari mill-Kumitat Ekon nixtieq nilqa lir reprezentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali. Nixtieq infakkarkom illi fl-aħħar snin il-Kumitat Ekon kien attiv ħafna sabiex jiżgura illi il riformi tal-governanza ekonomika fil-Unjoni Ewropea tkun akkompanjata bil-kontabilità ekonomika. Jiġifieri jkun hemm ħaġa tajba kemm għall-Unjoni Ewropea u anke għall-Parlament Ewropew għalhekk verament huwa ta' pjaċira li għalli intom edin hawnhekk fostna u tkunu tistgħu taw eh, tkomplu f'din il-kooperazzjoni interparlamentari biex nżidu l-rwol tal-Parlament fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-governanza ekonomika tagħna. Kif tafu din il-laqa hija maqsuma f'żewġ sezzjonijiet, l-ewwel ħaġa ħanibdew bis-segwitu fuq il-BEPS u mbagħad fuq l-sitwazzjoni tal-Unjoni Bankarja. Jiena ukoll nixtieq nilqa' l-sur Tull Alzinger mill-Senat Olandiż li ħaj preferi miħaj din l-ewel sezzjoni u anka li sul Martin van Johan mill-Komitat tal-Finanza mill-Senat Olandiż ukoll li ħaj preferi it-tieni parti tal-avveniment tal-lum. Jiena nixtieq informakom illi minħabba il numru kbir ta' parteċipanti probabbilment mhux se jkun possibbli sabiex kulħadd jiskellem il-priorità ħannatu kemm jista' jkun sabiex kemm il-kamra kemm jista' jkun jipparteċipaw fid-diskussjoni. Issa il min ħajtkellem ħajkollhom intervent ta' żewġ minuti bħala massimu, ħajkollna bejn 20-25 intervent, ovvjament nistgħu nadattaw eh, dan il-ħin skont id-diskussjoni. Jina nishtiq infakarkom illi il-karti biex titkellmu ma disponibli fil-sala u irridu jiġu mimlija bil-membri nazzjonali li jixtiequ jitkellmu. Aħna ħaniprovaw nużaw din il-formula bejn il par dawk il-membri parlamentari nazzjonali u mbagħad dawk tal-Parlament Ewropew u niprofaw nibilanċaw, skont id-dibattitu. Mela, nibdew bil-ewwel sezzjoni l-follow-up tal-BEF, jiġifieri base erosion u profit shifting. Tiftakru illi din hija it-tielet darba li għandna din il-diskussjoni konġunta fuq it-taxxa, sentejn ilu tkellimna fuq is-sistema tal-VAT U s-sena l-oħra tkellimna fuq l-approċ konġunt sabiex niġildu l-frodi u l-evitar ta' taxxa, specialment wara l-evoluzzjoni li kienem fl-pjanar ta' taxxa li aħna nafu pala l-Lukliks u eh, kienem ħafna fajt li saru minn l-ħar diskussjoni l-OECD ħarġu il-rakkomandazzjonijiet eh, tagħhom biex niġildu l-BEPS u sa ftit eh, jimilu il-Parlament nida eh, nieda id-direttiva tal-BEPS anka biex eh, jkonna rapporti pajis pajis għal kumpaniji multinazzjonali bejn l-autoritajiet ta' taxxa. Ġifieri ikollna din id-diskussjoni f'żmien tajjeb pala parlamenti nazzjonali u pala politiki ta' taxxa għanna il wol importanti biex indaħlu direttiva tal-BEPS fil-Liġi Nazzjonali. Il-Parlament tagħna wkoll qed jaħdem jiena nixtieq eh, eh, ningeta l Sur Masur li qed jaħdem mal-Kumitat tat-Taxxa u qed imexxi eh, momentum tajjeb ħafna fl-attività f'dan il-qasam għalhekk kif forsi tafu Għanna kumitat speċifiku dedikat sabiex jaħdem fuq dan il-qasam. Flimkien mal-leġizlazzjoni regolari li għanna taħt il-kumitat ekon. Għanna fortunati u koll l-lum għanna l-Valerie Mutwaje illi ġeja hija direttur ta' Digitaxut fil-Kummissjoni Ewropej u anka l Caroline Malcolm il-Kunsilir iċ-ċentru tal-Politika ta' Taxxa u l-Amministrazzjoni tal-OECD. Mela, nistaw nibdew jina ħanaddi il-kelma lilkom. Ma nafx pero jekk il-kollega tiegħi xejt kelmtejn qabel ma nibdew. Grazzi ħafna. Ħaniprova nagħti il-kelma kemm jista' jkun nies minnkom. Jiena verament ħerqana għal dan il-dibattitu bħal kellima Jina għetawn kenka bisem il-presidenza olandiza fil-Konsil u kontenti ħafna li għet norganizzaw dil-sezzjoni mal-Parlament Ewropew. Jina nerġa għaddi l-kelma l-ura lilek, President. Mela, l-ewel, L-ewwel kellima hija Sinjura Caroline Malkin mill-Ċentru tal-Politika Taxxa u l-Amministrazzjoni tal-OCD. E Għandek 10 minuti nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. L-ewwel ħaġa, grazzi ħafna l istadina biex ninaqgħod magħkom illum din hija dan huwa żmien tajjeb ħafna sabiex niddiskutu l-implementazzjoni tal-BEPS. Aħna ħriġna il-miżuri tal-BEPS tal-G20 u pakket ta' 15 il-azzjoni li ħan nitkellem dwarhom illum u għalhekk illum huwa żmien tajjeb sabiex niffokaw fuq l-implementazzjoni. Però qabel ma nitkellem fuq il-pakket innifsu Naħseb huwa żmien tajjeb għalfejn il-pjan tal-BEPS kien ġi fi żmien kritiku sabiex nimxu l qoddim fil-regoli ta' taxxa internazzjonali u anka biex indaħluhom fil-seklu 21. Dan kien prinċipju importanti għal BEPS biex niżguraw illi fil-seklu 21 fl-ekonomija moderna tal-lum ikollna kreazzjoni tajba eh, flimkien ma' taxxa. Mela, dan il pjodet għalfejn kien daqshekk importanti. L-ewwel ħaġa kien li aħna provana naqdu il-membri kollha tal-G20 biex nitkellmu fuq il taxxi fuq il-regoli ta' taxxa internazzjonali. U eh, l-OECD kienet għedha tmeċċi f'din il-kwistjoni imma realtà tal-ekonomija moderna hija li aħna verament iridu nħarsu lejn l-approċ aktar globali fuq il-regoli internazzjonali tat-taxxa biex ikunu aktar effettivi. Għaliex jidher li hemm ċertu differenzi bejn ir-regoli ta' pajjiżi differenti u naħseb illi hemm bżonn naġġornaw il-liġijiet internazzjonali flimkien mal-ekonomija moderna. Għalhekk dan huwa proġett eh, eh, inklusiv l-għal darba li l-OCD taħdem dan il-mod u importanti li jkollna konsens bejn il-15 ġelazzjoni bejn l-44 pajjiż illi kienu involuti. Fl-istess ħin kien pass dim importanti għaliex kritika li smajna fuq il-proġett ħafna drabi f'dawn it santejn u nofs kritika kienet li hija sistema komplikata u mdawn ma' kwistjonijiet komplikati u allura ħallu is-sistema kif inhi. Jiena nixtieq infakkarkom illi għandna riżultati tal-BEPS u l-alternattiva tal-proġett tal-BEPS ma kienx l-status quo imma fil-fatt kien illi kull pajjiż jimxi għalih bil-mod tiegħu sabiex indirizza kwistjoni illi verament qed issir kwistjoni taħraq fuq livell politiku. U il-proġett ta' BEPS fil-fatt qed jgħinna sabiex indirizzaw din il-kwistjoni tal-loopholes li hemm eh, fejn eh, levitar tal-taxxa għal kumpanija multinazzjonali u l-indirizzawhom b'mod globali. Aspett importanti tal-proġett kien il-natura ta' konsultazzjoni li għandu. Ġifri mux nitkellmu biss mal-pajizi li kienu għatin jitkellmu fuq il-izvilup tal-regoli imma tkellimna ma' 120 ġurisdizzjoni fejn kena konsultazzjoni reġjonali kiena aktar minn 10 fil-fat u kellna 14 il-pajjiż li kienu involuti direttament fil-miżuri u allura kienem għazza fiħata ta' zvilup ekonomiku. Kienet ċaġa importanti sabiex aħna nwessaw aktar diskussjoni li l-in mill-OECD fuq dawn ir-regoli internazzjonali. Kenna ħafna konsultazzjoni u koll mal-komunità ta' negozju u mal-soċjetà ċivili Naħseb il dawn l-sforzi verament jgħinu sabiex nitlu fil-fazi ta' implementazzjoni għaliex kulħadd kien involut u hekk il-miżuri ħadu l-qada tagħhom sabiex nħarsu lejn il-biżiet tal-konformità imma naraw li nkunu effettivi. Issa, l-aħħar punt ixtaqt insemmi qabel ma ngħaddi għall-pakkett huwa li konna l-pakketti wiesa' il-proġett tal-BEPS ehm, ikopri ċertu affarijiet li huma part marbuta mal-OCD, per eżempju il-trasferimenti tal-prezzijiet, u ifokajna però ħafna affarijiet u tkellim ħarisna il-pakket tal-evitar tat-taxxa tal-Unjoni Ewropea illi ġimniedi is-sena l-oq il-xar li għadda. U Allura, importanti li nħarsu lejn anka il-kumpaniji barranin, dawn huma affarijiet ġodda l-OECD. Aħna qed nippreżentaw il-pass li jmiss. Il-pajjiżi jibqaw sovrani fuq il-kwistjoni tat-taxxa, imma ma jistax ikollok politika domestika tajba mingħajr ma ta' każ x'qed jiġri madwarek. Għalhekk kien hemm ħafna xogħol, kien hemm kontribuzzjoni kbira min tal- l-istati mill-membri kollha u anke ħajsan ir-rwol eh, tal-Unjoni Ewropea fil-kwistjonijiet eh, fiskali Naħseb il-pakket issa qed inħarsu lejn CD kbar, jiġifieri l-implementazzjoni xi ħaġa li rridu nifokaw fuq allum. Naħseb mod tajjeb kif naħsbu fuq il-pakket tal bebs u l-15-il miżura huwa li naqsmuhom fi gruppi ta' miżuri u f'dan il-breakdown hekk nkunu nistgħu inħarsu lejn il-prioritajiet, il-veloċità li titħol li jrid ikun hemm l-implementazzjoni, it-tama li nkunu nistgħu nagħmluha. Mela xkinem fil-pakkett? L-ewwel ħaġa kena l-standards minimi. Erba standards minimi li fuq oqsma fejn il-pajjiżi jekk maħed mux flimkien ħajkun hemm effetti ta' spillover mm, fuq pajjiżi oħrajn. Mela, qed nitkellmu fuq rapportar ta' pajjiż pajjiż. Il-prassi mm, taħsara fit-taxxa ġifiri qed nitkellmu fuq regoli tat-taxxa u anka fuq reġims ehm, prevenzjali tat-taxxa. L-abbuż tal-kummerċ eh, fit-taxxa. Per eżempju, meta nitkellmu fuq il-shopping u anka fuq il-kwistjonijiet eh, ta' tilwim. Fil-BEPS aħna qegħdin niżguraw illi il-double on taxation titwaqqaf u rridu anka nħarsu lejn il-kwistjonijiet ta' taxxa doppja U għalek eh, l-azzjoni numru 14 kienet importanti ħafna fil-pakket. Kenna aġġornament ukoll fuq l-standard eżistenti. Hawnhekk kellna l-gwida għall-trasferimenti tal-prezzijiet u anka fuq it-trattati tat-taxxa. Per eżempju li konna l-kunċett permanenti tat-taxxa. Umbat kellna ftehim ukoll fuq approċċi komuni dawn jirrepreżentaw l osma tax-xogħol fejn il-pajjiżi mhumiex obbligati li jidħlu ċertu miżuri, imma meta jimxu mal-miżura, mirdi jimxu mal-pakket li ftemna fuqu. Ġifiret nitkellmu fuq l-arranġamenti tal-hybrid mismatches u anka fuq il-deductibility. U tkellimna wkoll fuq il-gwida tal-aħjar prassi. U allura tħanna fuq ma differenti ġodda għall-OECD, per eżempju regoli tas-CFC, u anka ehm, l-arranġamenti tal-evitar ta' taxxa dawn eh, flimkien waslu għal stampa ta' taxxa jagħmlu l-pajjiżi bħalissa u naraw x'inhu l-bżonn li eh, namlu li nagħmlu. Bħalissa wkoll it-taxxa tal-ekonomija diġitali u naraw kif ħatim il qudiem u anka għandna x-xogħol sabiex nħarsu lejn l-istrument multilaterali. Sabiex nħarsu lejn l-erba sma għanna l-standard minimi tal befs erba standard minimi illa ħajkun parti minn dan il-fazi li jmiss tal-BEPS jiġifieri nerġgħu nirrevedu kif il-pajjiża implementaw il-miżuri u nappoġġawhom waqt dan il-proċess ta' implementazzjoni. Imbagħad, nistaw nimxu mal-aġġornament tal-standards eżistenti u anka l-aħjar prassi. Issa, feħa morru issa, aħna qed nifokaw pala OCD li nkomplu nappoġġaw l pajjiżi fl-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri. Li jkun hemm l-lodda prattiċi, speċjalment għal dak il-pajjiżi li huma għazviluppati, l-implementazzjoni tar regoli forsi jridu nadattawa wkoll anke meta nħarsu lejn ir-restrizzjonijiet u nagħmlu monitoraġġ ta' implementazzjoni mod partikolari tal dawn l-erba standard minimi tal-BEPS dawn ta' dawn il-pajjiżi membri. U ħajkun hemm ukoll tip ta' segwitu fuq ix-xogħol tekniku. Jiġifieri il-qafas inklusiv huwa dak li l-OECD qed jaħdem fuqu. Qed nippruvaw nespandu l-ambitu tal-proġett tal-BEPS li lin minn 44 pajjiż li huma involuti sabiex indaħlu aktar pajjiżi ehm, f'dan il-pakket ta' BEPS. Dan huwa prinċipju importanti sabiex nkun ċerti li regoli huma globali. Il-pajjiżi ħajkunu mistiedna biex ehm, jipparteċipaw fil-proġett tal-BEPS diġa 44 pajjiż U l-rwol ta' dan il-qafas inklusiv u għalli kunem revizjoni fl-implementazzjoni u anka inkomplu nizviluppaw l-appoċ l-pajizi waqt l-implementazzjoni kif ukoll li kunem il-ħidma eh, ta' segwitu mod tekniku. Ġifiri, apparti qed nifokaw fl-implementazzjoni dan huwa l-qafas li l-OECD qed jaħdem fuqu flimkien mal-membri tal-G20 u ħajkun hemm din l-istedina għal kull pajjiż interessat eh, sabiex huma jkunu jistgħu jipparteċipaw fl-istadju li jmiss dan il-proġett. Grazzi ħafna. Jiena issa ngħaddi lill-kelma lil Valerie Muttarlier, id-direttur, direttriċi ta' Digitaxus għal-Kummissjoni Ewropea jekk joġbok. Grazzi, Sir President. Signuri membri tal-Parlament, Jena kontent ħafna li għattini sena konsekutiva jgħat nieħu sem f'dan il għarnu f'senar ta' diskussjonijiet dwar eh, ottimizzazzjoni fiskali jena Valri Mutalje u jena responsabla ta' għal taxxa diretta se niprofa ma noqgħodx nirrepeti dak li għada kif għaltinna Karolin għaliex hemm riskju riskju illi nirrepetu ruħna għaliex l-agenda tagħna fuq livell tal-Unjoni Ewropea hija agenda ta' implementazzjoni. Aħna nifokaw fuq ir-riżultati li uħorġu mid-diskussjoni, diskussjonijiet li jsiru fuq livell globali, u mbagħad nippruvaw nikkoordinaw l-implementazzjoni tagħhom fis-suq intern sabiex is-suq intern isir mod eh, korrenti u nofru koll għafas eh, ġuridiku regolamentari illi kun faċli li l-kompanija jaħdmu fih. Issa fuq il-kontenut tal-proposta unbat il-metodu illi użajna biex eh, navanzaw fissu intern u il- sħubijiet illi huma meħtieġa jekk aħna rridu nilħqu il-għan tagħna jiġifieri li nofru afas iktar ġust termini ta' tqassim tal-pis fiskali fis-suq intern imma li fl-istess ħin ikun attiranti e, għal kumpaniji. Issa dwar l-ambitu tal-azzjoni tagħna naħseb minn ser spaljek najt li l-anijiet kollha u l-azzjonijiet kollha li ġew identifikati fuq livell globali mill peps e, għandhom effett Eh, ta' mera u ma' riflessi fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ebda waħda mill-15 l-azzjoni ma' mija nieqsa minn din dan l-element li huwa rilevanti għassu intern. Aħna fil-imsieħba tagħna fil 20 qegħdin jenuna u ħeġuna biex nimplementaw din l-aġenda kwestjoni ta' effiċjenza għaliex għandna l-impressjoni illi biex dawn l-standards nimplementaw b'mod koordinat fis-suq waħdini permettina nofru mezz iktar faċli l-kumpaniji tagħna biex ikollhom bażi tat-taxxa soda u hija wkoll kwistjoni ta' ġustizzja ġustizzja fiskali għaliex huwa veru li il-prinċipju ta' taxxar ta' taxxi hemmhekk fejn sir il liħ u regolamentazzjoni tal-kompetizzjoni fiskali fejn ta' meħsara huwa element importanti ħafna tal-aġenda tagħna. Ftit eżempji ta' malar fuq it-tip ta' suġġetti li naħdmu fuqhom, per eżempju, ir-riforma ta' dak li aħna nsejħulhom il-patent boxes, ġifiri dawk l-iskemi li jifavorixxu l-innovazzjoni u r-riċerka il-Ministri tal-Ekofin impenjaw ruħom diġa sena li għaddit sabiex ikunem konformita ma l-approċ tal-OECD un-batem il-kwistjoni ta' trasparenza bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi bil-adozzjoni ta' direttiva fuq l-iskambju automatiku ta' deċiżjonijiet fuq it-taxxa, tax rulings, u eh, danna dan il-forum konġunt mill amministrazzjonijiet u il-kumpaniji għal riattualizzazzjoni tisħiħ tal-regoli għal prezz ta' trasferiment u dak li proponina fil-27 ta' jannar proposta leġislativa biex niskuraw il-country by country reporting bejn l-amministrazzjonijiet ta' taxxa fiħdan is-suq intern Għalhekk intom qegħdin taraw illi fl-istrumenti komunitarji kollha msemmija l-orientamenti illi eh, ġew definiti mill-OECD elementi u kolli li edin eh, emmek biex nġildu kontra trasferiment tal-profitti, għal prodotti ibridi, għal tnaqis eċċessiv tal-interessi. Ta eccetera, eccetera. Dawn huma azzjonijiet kollha li aħna proponejnihom fi direttiva dwar l-ottimizzazzjoni ta' taxxa 15 ilu u li se jiġu kompletati b'inizjattivi oħrajn, per eżempju, il-rizoluzzjoni ta' tilwim. Issa fuq il-kontenut. Kif għattilkom, hemm effett ta' mera biex nisguraw illi l-implementazzjoni ssir l-istess kullimkien fis-suq intern Issa fuq il-metodu. Għanna kaxxa tal-odda fuq livell tal-Unjoni Ewropea li permettina naraw li mu l-aħjar istrument biex aħna nilħu l-anijiet illi iffissajna. U irrit naċċaraħ l punt minissa fuq il-kwistjonijiet transkonfinali il-raġuni għalfejn aħna qed neħdu l-azzjoni hija marbuta mal-integrità tas-suq intern u l-għan huwa illi aħna nindirizzaw kwistjonijiet ta' distorzjoni u ta' wiċ tal-kompetizzjoni fiħdan il-suq intern. Fu il-metodu illi użajna il-metodu titħares tliet prinċipju l-ewwel net is-sovranità tal-istati membri fil-definizzjoni tal-sistema tat-taxxa tagħhom dik li hija taxxa diretta. It-tieni kwestjoni ta' rispett tal prinċipju ta' sussidjarjetà li wieħed eh, eh, aħna rridu naħdu azzjoni fuq il-livell iktar adattat u rispett tal prinċipju ta' proporzjonalità fl-istrumenti li aħna nipproponu u li nresqu fuq il-mejda tal-Kunsill sabiex eh, il-Ministri mill-Istati Membri jiddiskutuhom Mela, fuq dawn il-prinċipju l-istrumenti illi aħna għedin niproponu biex inwet u din l-agenda. Aħna għanna strument għad dispozizjoni tagħna li huwa strument leġislattiv. Peress illi jeżisti riskju ta' xkiel għal libertajiet fissu intern kull darba illi il-peress li hemm bżonn illi nirregolaw il-kompetizzjoni li ta' meħsara fissu intern aħna dejjem nippreferu li konna strument leġislattiv u għalhekk proposta għal direttiva. Dak aħna minna ek fil-kontest tal-kooperazzjoni amministrattiva kemm fuq l-iskambju automatiku ta' data bankarja, skampju automatiku tal-deċizjonijiet dwar it-taxxa u jew kif ipproponejna 15 ilu il-country by country reporting. Fil-fatt, hawnhekk aħna rridu nisguraw illi id-dispożizzjonijiet li kull pajjiż se jkollu jieħu fil-kuntest tal-liġi nazzjonali tiegħu ikkunu definiti b'tali mod li ma jfarkux ma jiframmentawx issu intern u li ħarsu il-libertajiet ta' ċirkolazzjoni ħilsa tal-kapital u anke il-libertà ta' stabiliment. Umbat hemm is soft law liġi mhux vinkolanti fuq sma' fejn memx kwestjoni ta' adattament tal liġi imma li nirrakkomandaw li l-Istati membri il-mod kif għandhom jirrevedu it-trattati fiskali bilaterali li għandhom bejnietom jew inkella ma' pajjiżi terzi. Għalek dan għal tip ta' strument li l komissjoni użat biex tirrakkomanda li l-Istati membri biex jirrevedu definizzjoni ta' stabiliment permanenti sabiex jizguraw illi meta l-attività ekonomika tkun qed issir f'territorju partikolari din seta tiġi intaxxata, setaw jiġu intaxxati il-profitti. Umbat, l strumenti li għanna għad dispozizjoni tagħna li aħna nużaw fuq livell ta' l-Unjoni hija il-koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali intom tafu li aħna għanna grupp li jismu uh, grupp ta' kodiċi tal-kondotta fuq il-fiskalità tal-kumpaniji illi huma bejnietom jorganizzaw tip ta' revizjoni bejn il-pari ta' sistemi ta' taxxa sabiex jiżguraw li jkunu sistemi trasparenti u jkunu koerenti u koll li ma jkunx hemm elementi ta' kompetizzjoni li tagħmel il-ħsara Issa fuq il-kontenut u il-metodu aħna nafu eżattament xiri tissir, għanna l-istrumenti kollha li jippermettuna li namlu li għanna namlu, nimxu l-qoddim imma issa biex naslu imbżon illi noħol u sħubijiet u sħubijiet tajbin. Issa għanna subija waħda li hija stabilita sew fuq livell tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għanna lejat eh, naturali li huwa il-Parlament Ewropew fuq din l-agenda tal-taxxa eh, tal-kumpaniji li jagħmel kontribut importanti ħafna permezz tal-Komitat Ikon u Tax li faslu agenda ambizjuża ħafna u li fuqa il kummissjoni eh, se serraħ fi xhur li ġejjin. Għanna konsillu ukoll tal-Ministri li taħt il-tmexxija tal-Presidenza Olandiża għamlu dan is-suġġett bħala waħda mill lola prioritajiet tagħhom u waħna kontenti li nistaw norbtu fuq il-presidenza olandiza biex navvanzaw. U għanna bżon u kol ta' sħubijiet mal-stati. L-istati membri għaliex il-fenomeni li naraw fuq livell Ewropew jeżistu fuq ukoll fuq livell nazzjonali u l-bżonn eh, rajna fil-fat li meta eh, tizdiet eh, il-pressjoni fuq il-bazi fiskali stabli bħal taxxa fuq ix-xogħol pereżempju laħqu il-limiti tagħhom u għalhekk huwa importanti ħafna li ċittadini jifmu li il-kontribwenti kollha se jagħtu semhom U għalek l-lin mill-Parlament Ewropew u l-Konsil din l-agenda ma tistax timxil d-diminajr il-kontribut ta'kom. Kem biex eh, tamlu pressjoni fuq il-pajizi ta'kom biex jaqblu fil-Konsil jew kella biex tiskuraw trasposizjoni tal-atti leġislattivi illi ikunu ġew infasla u adottati fuq livell tal-Unjoni Ewropea. L-agenda tagħna hija wiesa u ambizjuża l-lajnuna ta'kom hija prezzjuża ħafna u eh, nirringrazzjakom tal-attenzjoni skużawni tal-li don u nofs sejda. Grazzi ħafna. Naddu għal kellima li miss mill-Parlament Ewropew l-ewwel ħaġa naddu naddu jassur għalan la massur il-President tal-Komitat ta' Taxxa. Grazzi. Grazzi, President, dan is-suġġett tal-taxxa tal-kumpanijiet kien jitqies sa 18 xhur ilu bħala suġġett tekniku u ta' dwejja. Umbagħad eh, kellna l-Lux Leaks eh, illi eh, inaqdu ma' ħafna affarijiet li nkixfu ta' dan it-tip, allura mbagħad din is-sitwazzjoni ħolqot problema politika importanti ħafna kemm fl-Ewropa u anke min-naħa l-oħra tal-Atlantiku. Aħna għandna membri tal-Parlament hawnhekk mill-Quebec u anke ma' għandna kuntatti mal kongress tal-Istati Uniti Fil-fatt dak li jidrinna huwa li laks aks leaks se servi eh, ta' pala eh, bidla fera kif għamlu meta fallew li mem Brothers jiġifiri se jkunu era ta' qabel l-aks leaks u wara. Mela intom il- membri tal-Parlament Nazzjonali għandkom l-ewwel u l-aħħar kelma imma għandkom ukoll il- id-dmir illi taraw xkienu il-drittijiet u il-prassi u fl-istessin namlu għot rakkomandazzjonijiet biex nikkonfermaw l-inizjattivi illi jkunu tieħdu fl-OECD u mill-Kummissjoni Ewropea L-investigazzjoni tagħna wrew tliet affarijiet. L-ewwel waħda rridu nżommu f'moħħna li s-sistemi ta' taxxa tagħna tal-kumpaniji mhumiex adattati għall-ekonomija tas-seklu 21 tfasslu mit-senilu u mhumiex adattati għall globalizzazzjoni tal-kumpanija, l-proċessi ta' produzzjoni, għal mod kif eh, il-kumpaniji finanzjaw ruħom u winqas u winqas għal eh, il-novitajiet li għanna permezz tal ekonomija digitali. Umbat dawn il-kumpaniji, il-kumpaniji il-gbar Eddin joħol u kompetizjoni falsa bejnietom u jindew kem mill-differenzi bejn il-liġijiet nazjonali fiħdan issu intern Ewropew u anki billi jużaw il-vantagġi illi Eh, kumpanija multinazzjonali kbira tista' tikseb minn stat żgħir iżolat. It-tielet ħaġa li rajna hija li fiħdan l-Unjoni Ewropea innifissa jew fil-viċinanza tagħha eh, rajna illi l lieħ mit-taxxa qegħdin jinsterqu minn stat membru għal ieħor. Kulħadd huwa kull pajjiż huwa il-tax paradise ta' xi pajjiż ieħor Għanna il-rapport ta' Eliza Ferrera ta' Mikael Toirorer. Aħna adottaw eh, filosofija konsistenti li tapplika il-taxxa fuq il-leħ u regoli u il-prinċipji ta' kompetizzjoni li fl-Europa aħna napplikaw għall-attivitajiet kollha l-oħra. Jiġifieri l-lealtà, it-trasparenza u l-ugwaljanza li sa issa dak li kellu xaqsam ma' taxxa tal-kumpaniji, aħna dejjem għamilna eh, kompetizzjoni bil mohbi sens ta' ġustizja u zlealta. Dawn iż-żewġ livelli differenti għalina membri tal-Unjoni fiħdan l-Unjoni fuq livell tal-Familja Ewropea u hawnhekk il-lantana huwa illi ikonna l-istess definizzjoni ta' dak li huwa intaxxabli fil-pajjiżi kollha Umbat fuq l-istess bazi aħna nistaw umbat namlu kompetizzjoni bejnietna fuq ir-rata. Ġifir applikaw għal-taxxa tal-benefiċċji dak li konna qed namlu fil-aħjar dawn l-aħħar 40 sena fil-kuntest tal-VAT. Batem l-OECD li uħad fil rakkomandazzjoni tiegħu huma importanti illi aħna nizguraw illi fuq livell dinji nibdew mill-Istati Uniti u l-oħrajn u koll jipparteċipaw f'dan ix-xogħol u jaqsmu din l-istess filosofija magħna. L-aħbar it-tajba hija li il- l-approċ tal-kumpaniji multinazzjonali edha tinbidel. Aħna edin, eh, dawn il-kumpaniji qegħdin jindunaw illi huma ma jistgħux ikomplu Eh, jitqiesu bħala kumpaniji li niċsu u kumpaniji li komplu eh, jaggravaw it-tisħin tal-pjaneta u laqas u il-klijenti tagħhom ma jistawx jagħtu l-impressjoni li huma ċittadini ħżiena illi ma jħallsux it fejn għandhom l-attività tan-negozji tagħhom. U l-intenzjoni tagħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew huwa li aħna nkomplu b'din l-inkjesta Flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali aħna wara l-laqa tal-lum għandna żewġ konferenzi interparlamentari oħrajn, waħda fis-16 ta' April mal-istess parteċipanti u l-oħra fit-2 ta' Mejju mal-OECD u nistiednu il-parlamenti kollha tal-pajjiżi tal-OECD. U jiena ħerqan ukoll inkompli naħdem flimkien magħkom. Thank you very much. Now I give the floor to Grazzi ħafna nagħdu għal Sir Hugh li huwa rapporter tal-Parlament fuq il-BEPS. President, eh, Jiena kontent ħafna li qed ikonna dan id-dibattitu hawnhekk fil-Parlament Ewropew u li nistgħu niddiskutu l-proposti tal-Kummissjoni wara il-pressjoni li wasiltinna mill-pubbliku jekk aħna rridu Unjoni Ekonomika Monetarja nista, ma nistawx nagħmluh mingħajr armonizzazzjoni tat taxxa fl-Ewropa. Taxxa tal-kumpanija li tkun ġusta u effiċjenti għandha ssir il-ġebla tax-xewka tas-suq intern. Aħna nafu li skont studju tal-OECD l-ottimizzazzjoni fiskali aggressiva tal-kumpaniji multinazzjonali edha tellifna ħafna ħafna flus ta' kull sena. Um, hija bejn minn erba ta' sa' 10 tal-taxxa tal-kumpaniji. Jiġifieri dawn il-flus kieku qegħdin fil-buttana jenuna xi ftit u xek. Minn dak li qal il-Kummissarju Moskovici, dak li qed nagħmlu hawnhekk illum huwa pass essenzjali, però rridu nagħmlu ħafna iktar biex aħna niġġieldu kontra l-evażjoni fiskali fuq livell Ewropew. Il-President Lamassur diġà għal illi aħna għamnek fil-parlament ma għadniġ bidejna fuq zaqna, għamilna ħafna progress s-sena li għaddit, grazzi għal rakkomandazzjonijiet tal-rapport Terer u Ferrera, għandi Eliza Ferrera għamnek maġempi illi hija il-koordinatur tal-rapport tax imma anki grazzi għall-ewwel reviżjoni tad direttiva dak li ta' fuq l-iskambju awtomatiku sħiħ tal- ruling tat-taxxa fl-istati membri u naħseb li hawnhekk fil-Parlament Ewropew ksibna sensilla ta' elementi essenzjali l-ewwel li ruling nazzjonali u internazzjonali fuq il-kumpaniji multinazzjonali mingħajr reċezzjoni jistgħu jkunu analizzati u verifikati. Sfortunatament il-Kunsill ma poġġanix u impona limitu ta' 10 snin tama li ċerti eh, eh, membri tal-parlamenti nazjonali jistaw jikkonvinċu l-gvernijiet tagħhom illi eh, għandhom eh, jissegwu l-Parlament kull darba li kunem deċizjoni fil-qasam ta' taxxa din għandha tkun eżaminata miex tarra mbagħad modija l istati membri oħrajn għan il-sanzjonijiet, kullħat eh, jaf li kullħat tħuli ħafna, imma mbagħad meta niġu għassinnu, meta jkun hemm il-sanzjonijiet, kullħat joqgħod attenti li jaħrabhom. Mbagħad il- Aħna tlabna li il-Kommissjoni s-servi ta' eh, gwardjan il tara l-affarijiet isiru b'mod ġust jkun hemm iktar trasparenza, pubblikazzjoni ċara trasparenti tal-ftejmiet fiskali tal-kumpaniji multinazzjonali u l-Parlament tal-introduzzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni tal-kumpaniji kollha li huma attivi fl-Unjoni Ewropea. Dan jissemplifika l-affarijiet kemm għall-kumpaniji multinazzjonali mal amministrazzjonijiet kollha koll. Unbat, dak il għam sar fuq l-OECD u importanti l-Komissjoni tniedi Inizjattiva Ewropea hemm żewġ miżuri qawwijin ħafna kif eh, smajtu intom li se nistudjawhom fuq il-dawn ix-xhur li ġejjin il- eh, il-proposta for country by country reporting illi nittama li se tatina il-possibilità li konna iktar trasparenza fil-qasam tal-taxxa u t-tieni miżura oħra hija l-proposta BEPS li se nitkellem ftit fuq għaliex kif qal il-President jiena rapporter għal Parlament Ewropew fuq dan id-dossier naħseb illi hemm eh, miżuri qawwijin, jiġifieri twessih tal-regoli għal kumpaniji barranin li l-mother company tħalla taxxa fuq it dħul tagħha fl-istat fejn tkun għamlet dan il-liħ. Inkella eh, rridu nevitaw eh, double non-taxation u niżguraw illi il liħ jiġi intaxxat mod awtomatiku fil-pajjiż ta' l-oriġini. Lui euh, du pays d'origine. La troisième mesure, c'est la taxe. It-tielet miżura meta jkun hemm eh, kumpaniji multinazzjonali illi eh, jipoġġu l-proprjetà intellettwali tagħhom ġurisdizzjonijiet fejn ma tantx hemm taxxa Eh, din hija eh, telf għal eh, l-istati membri fejn tkun ġiet ġenerata l-proprjetà intellettwali u mbagħad il-limitazzjoni tal-possibilità li wieħed innaqqas l-interessi u l-esklużjoni ta' prodotti ibridi u il- irrit ikonna il-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 de l'économie, etc. Je pense également... il-sisa u koll xi ħaġa oħra illi se tippermettilna li naqsu l-pis amministrattiv l-ispejjeż tal eh, il-kumpaniji jsiru konformi u eh, l-istati membri stess li jridu jikkonformaw ruħom mal ħafna sistemi tal- ta' taxxa differenti u dana se permetti lil kumpaniji biex ikollhom one-stop shop biex jikonsolidaw il-liħ u il-telf illi jirreġistraw fl-Unjoni Ewropea nittama illi dawn l-inizjattivi kollha mhux se jiswew għal xejn u nixtieq nirringrazzja lil dak kollha li huma preżenti hawnhekk illum għaliex intom għandkom is-seta li tagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet nazjonali takom sabiex niksbu rezultati konkreti fil-qasam ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea naħseb illi din hija problema li għandna l-koll u li hemm bżonn li nsibu soluzzjoni konkreta. Grazie. Thank you. Now. Grazzi. Naddi għall-ewwel rappreżentant tal-Parlament eh, Nazzjonali l-Sur Hans Michelbach li huwa membru tal-Bundestag Ġermaniża. Grazzi ħafna, President. L-ewwel ħaġa fitem il-Bundestag jiena nixtieq ngħid li verament kuntent li fil-laqa mal-kapijiet tal-Banek Ċentrali kien hemm ftehim dwar il-trasferiment tal-profit tal profit tal kumpaniji multinazzjonali. Allora ma jkunx hemm interess partikolari. Il-proġett tal-BEPS jista' jkun punt importanti fil-politika tat taxxa u fil- li jkollha taxxa ġusta fl-Unjoni Ewropea. Lek importanti niddiskutu għallum. Din se tkun l-ewwel darba madwar id-dinja illi il-ħana konsens tant kbir fl-oqsma tal-standards tat-taxxa. Sissa, ma kellniex xi ħaġa bħal din fuq livell globali, m'għandix tibqa' xi ħaġa li tibqa' miktuba fuq karta imma importanti li nimplementawha sabiex niżguraw illi l-interess individwali ma jkollhomx peace ikbar imma nħarsu lejn approċċ internazzjonali fil ġejjini il-kompetizzjoni mhux ġusta tal-taxxa u anka li pjanar tat-taxxa irridu inqisuhom tajjeb. Fil-pajjiżi jidher illi hemm nuqqas ta' ta' ta' riforma f'ċertu pajjiżi l-aktar ħaġa importanti hija illi ir-rekomendazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jiġi implementati li ħafna drabi ma tiġix fl-istati membri. Madankollu, fil-snin ġejjin l-istati membri kollha irridu jagħtu eh, aktar attenzjoni fuq dan il-qasam u aktar pajjiżi jridu jiffirmaw dan il-fejm sabiex il-lakuni tat-taxxa u anke dawn it-tax havens eh, niġilduhom. Dan huwa l-unika mod ta' kif il-BEPS jista' jkun eh, ta' suċċess. Illum etnaraw l kumpaniji u anka ċittadini li ħalsu t-taxxa qed iħalsu rati aktar għoljin milli ħalsu l-kumpaniji multinazzjonali meta dawn jagħmlu anka trasferiment tal-profitti. Jiġifieri hemm ċertu raftiet li aħna rridu nżommu f'moħħna. <coughs> M'għandux ikun hemm aktar kompetizzjoni inġusta għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-ebda pajjiż ma jista' jiġbor xi tip ta' vantaġġ speċjalment fl-Unjoni Ewropea. Sabiex dan il-proġett ambizzjuż jiġi implementat, aħna naħsbu li hija importanti li l-Istati Uniti tkun involuta. Meta mbagħad nitkellmu fuq l-implementazzjoni m'għandux ikun hemm xi tip ta' trattament speċjali għall istati membri individwali jew kumpaniji individwali, impost partikolari il dawk bħal Google li jagħmlu ħafna dumping ta' taxxa. Ta u dan irridu nwaqfuhom milli jużaw dan il-trasferment tal-profit. Din mhijiex da mhux reat żgħir imma hija xi ħaġa illi eh, tkisser il-benessri tal-kumpaniji żgħar u anka ta' ċittadini. Dawn il-miżuri jridu jaħdmu flimkien fi stati membri differenti inkella il-pajjiżi individwali se jispiċċaw f'kompetizzjoni inġusta bejniethom fil-stadju inizjali l-istati membri jridu implementawa imma ma jistax jagħmluha mingħajr ma jkun hemm parteċipazzjoni tal-Istati Uniti. Għalhekk huwa importanti ħafna lina illi jkun hemm bidla fl-attitudni tagħna u anka naħdmu mal-Parlamenti Nazzjonali jrid ikun hemm bidla fl-attitudni lejn id-dumping tat-taxxa imma anka nħarsu lejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali u lejn il-kumpaniji multinazzjonali. Għalissa, aħna ma nistawx naraw din il-bidla fl-attitudni fiħdan il-kumpaniji multinazzjonali rridu naħdmu fuq għadin fil-fat. L-aktar ħaġa importanti tkun illi il-profit jiġi ntaxxat biss meta jinħolo, jiġifieri it-taxxa, il-numru ta' taxxa eh, Ewropea tista' jista' jkollha kontribuzzjoni tajba. Per eżempju, fil-Ġermanja, pajjiż federali fejn is-self individwali setgħu joħolqu trasparenza jekk jekk it-taxxa l-istess taxxa tiġi applikata għal kulħadd. U anka meta nħarsu dawn il-patent boxes. Fil-ġejjieni il-miżati tal-liċenzi tal liċenzi għandhom jiġu trattati differenti jekk il-kumpaniji jkunu investew u nifisa. U anke meta nħarsu lejn il-trattament ta' taxxa u l-levitar ta' taxxa, importanti illi ikonna l-istess regoli, l-istess standards kull kumpaniji f'kull f'kull pajjiż, f'kull kumpanija u id-direttivi jridu jkunu kemm jista' jkun speċifiċi għaliex jekk ikun hemm xi tip ta' flessibilità aktar ikun hemm riskju ta' tal-fatt il ma nimxux mar regoli, allora jkun hemm noħolqu problema. Minn l-opinjoni tagħna naħsbu li hemm anke xi punti ta' kritika. L-ewwel ħaġa l-implementazzjoni tal-BEPS m'għandix tkun għad detriment ta' l-esportazzjoni per eżempju nitkellmu fuq taxxa doppja kemm fil-pajjiż ta' oriġini u fil-pajjiż fejn qed tesporta. Din għandna nevitawha. Xuħut mill-punti per eżempju il-kwistjoni tal-ibridi u rati ta' taxxa nasbu illi l-proposta tal-Unjoni Ewropea mm, ma timxiex ma dik tal-OECD. Naħseb il-punt ta' tluq irti tkun il-verżjoni tal-OECD ma nafux eżattament għalfejn hemm din id-diskrepanza. Jekk ħajkun hemm diskrepanza bejn eh, il-dati tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti jista' jkun hemm iktar riskju tal-din il-kompetizzjoni. President waqaf il kellim. Tajjeb nieqaf hawnhekk. Grazzi ħafna. Nadu issa għal Martin Van Rie, il-membru tas senat Olandiż. Mr. Chairman. Grazzi, President. Mela, biex nkunu għadna kollox, il senjur ta' maġembni huwa il-Sur Martin minn Virjina jisimni Marnix Van Rej, mux Martin. Sistem, il-Senat Olandis allura nishtiq nagħdu kampejn dwar l-inizjattivi reċenti mittieħda mill-Kummissjoni Ewropea fuq l-evażjoni ta' taxxa. Il-ekim sejjaħ il-pakket anti-evażjoni ta' taxxa bbażat fuq tlet pilastri ta' stazzjoni effettiva, trasparenza fiskali u li nindirizzaw ir-riskju ta' tassazzjoni doppja. Wara illi l-OECD publikaw il-pjantazzjoni BEPS f'Ottubru tas sena li għaddiet illi il-summit tal-G20 fil-15 u 16 ta' novembru s-sena li għaddit un-bat um, qablu miegħu il-Kommissjoni imbuttat l-agenda tal-BEPS, il-Senat għandis l-pjantazzjoni tal- uh, u l-BEPS ġew diskussi matul it-tieni nofs Anzi l-ewwel nofs tas-sena parlamentari, t-tieni nofs tas-sena kalendarja. Mod ġenerali hemm appoġġ qawwi għad-direzzjoni u razzjoni tal-BEPS. Il-hard lot jieħu preferenza fuq is-soft law, ġifieri aħjar vinkolanti milli le, u l-effett tal-hard law jkun aħjar minn dak illi qed tipproponi l-OECD, ġifieri s-soft law jagħmel sens allura l-Kummissjoni Ewropea qiegħda taħtaf il- Eh, rankatura billi tipprova titraduċi il-BEPS fil-liġi vinkolanti. Direttiva anti-evazzjoni ta' taxxa tindirizzaw issemmi sitt miżuri ewlenin, erba minnhom li jagħmlu parti bit pjantazzjoni BEPS, regoli tal korporattivi barranin regoli ta' libridi il-regoli anti-abus fost l-oħrajn, it-tejn l-oħra u manbat um, Ewropej il-regola ta' switchover u l-exit taxation rules. Għandu jkun hemm regoli konvinċenti jekk il-Kummissjoni tixtieq regola iżjed minn dak li hemm propost fil-pakket BEPS u kif ġi aċċettat mill g miżuri proposti għandhom ikunu proporzjonali jirrispettaw l-erba libertajiet kif ukoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Fl-aħħar l-Unjoni Ewropea bħala suq uniku għandha tibqa' ekonomija attrajenti għal intraprenditori Ewropej u investituri barranin. Is-suq tagħna għandu jkun kompetittiv meta mqabbal ma' ekonomiji kbar bħal istati Uniti ċita anki f'dak għandu x'jaqsam mal-politika fiskali. Vantaġġ ta' liġi vinkolanti hija illi l-affarijiet isiru b'mod demokratiku, r-riżultati kull istess għall-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea Kolla jridu jimplementaw id-direttivi fliġi nazzjonali u jinħoloq bażi ugwali għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea kif tistgħu timmaġinaw il-bidliet proposti għal direttiva tal-kooperazzjoni proposta fil-fatt ma ġewx diskussijat fil-Parlament Olandiż. Parlament Olandiż għadu qed jistenna illi il-gvern Olandis jevalwa l-proposti l-aktar riċenti. Il-rapportaċ pajis pajis ġa daħal fil-leġizlazzjoni Olandiża sam mill-bidu ta' jannar il-gvern fil-fatt biddel il-pjan ta' numru 13 tal-BEPS fil-liġi u iffoka wkoll fuq it-trasparenza l-istess ħaġa tapplika għall standards tal-rapportaġġ komuni. L-aġenda tal Il-agenda u kol ħata di issa tal-trasposizjoni tal-, tal, tal prezzijiet ukoll ħataddi mill-Parlament Olandiż. Aħna ħankunu qegħdin ukoll nippromovu b'mod attiv l-introduzzjoni ta' regola anti abbus fil-trattati minn 24 pajjiż li żviluppaw għalhekk bħala parti mill-Istrateġija Ewropea li fukata fuq l-assistenza għal pajjiżi bi kwistjonijiet fiskali probabbilment ħa issir u koll blappoċ tal-Olanda. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għanna eh, Sur Kamaniski, Viċi President tal Komitat tal-Finanzi u Budget tal-Parlament Slovak. Grazzi President, jina nishtiq nispiega l-pozizjoni tal l slovakja fuq dan il-proġett. Ikolli ngħid li slovakja fil-fatt tagħti importanza kbira li l-tassazzjoni ġusta għal kumpaniji ta' favuru kol iktar trasparenza sabiex ikun hemm ukoll skambju ta' informazzjoni bejn l-amministraturi fiskali sabiex ikun hemm ġrida kontra l-evażjoni tat-taxxa kif ukoll pjanar fiskali aggressiv. Aħna parti prassi amministrativi għadin nieħdu azzjoni sabiex naċċertaw illi il-pajizna ikolla difiża eh, adattata u l-amministrazzjoni fiskali u l-amministrazzjoni fiskali tagħna wkoll tkun kapaċi tindirizza kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa anki fuq livell transkonfinali. Aħna voluti fil ruol attiv għal skambju ta' informazzjoni u għanna u koll network sot għall iskambju ta' informazzjoni għal finijiet ta' taxxa Slovakkja tħoss illi l-inizjattiva tal-BEPS tal-OECD bħala waħda komprensiva, waħda influenzali għal kwistjonijiet kolla li joqtu l-Unjoni Ewropea ta' taxxa. Aħna favur implementazzjoni mal-Ewropa kollha u brata maġla wkoll tal-BEPS fl-Unjoni Ewropea li tkun hemm pożizzjoni ta' rakkomandazzjonijiet BEPS tal-OECD uniformi u ma jkunx hemm applikazzjoni naturali minn xi membru wieħed. Irridu noqogħdu attenti illi ma jkunx hemm duplikazzjonijiet mhux mixtieqa. L-emenda ta' direttiva illi timplementa rapporti pajjiż pajjiż intama u li darba tiġi maqbula implementata aħna nilqaw il-pakket ta' vazzjoni ta' taxxa li ġi prezentat mill-Kummissjoni fl-aħħar ta' Jannar 2016. Slovakkja tappoġġa wkoll id-diskussjoni ta' direttiva ta' l-anti evazzjoni ta' taxxa fuq livell Ewropew u nemnu wkoll li rridu dejjem nirrispettaw it-trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Aħna nemnu illi fuq livell ta' Kunsill Ewropew irridu nistudjaw iktar mill-qrib il-BEPS irridu nintensifikaw il-diskussjoni bejnietna u l-idea ta' governanza tajba anki fuq livell, livell globali. Grazzi. Grazzi u naddu issa il-kelma Lil-kollega unek jiva smajna issa minnant il-rapporter tal-Parlament Ewropew fuq il-direttiva anti-BEPS, il-direttur ta' Digitaxud, smajna u koll minnant il-presidenti u koll ta' tlet parlamenti il germania l-Olanda u Slovakkja, grazzi ħafna l-kulħat il-kull minn jitkellem. Issa, ħanistaħi id-diskussjoni il-ħin ta'kom ta' żewġ minuti ħankun stret żommu il-ħin naddu l-ewwel assur Muwet mill-Assemblea Nazzjonali Franċiża. Merci, Grazzi, President. Jena qed nieħu gost li qed ikonna din il-laqa fuq il-ġlieda kontra l- l-pjanar ta' taxxa aggressiv għaliex eh, grazzi għall eh, l-ispintalità u l-G20 u l-OECD l-Unjoni Ewropea issa edha taħdem bisħiħ fuq da' suġġett fi Franza meta il-BEPS eh, ġi mnidi kena kampanja ta' informazzjoni dwar dan is-suġġett u biex insegwu xogħol fuq il-BEPS u anki naraw xemżon li jinbidel fil-leġislazzjoni nazzjonali. U aħna iltqajna mal- servizzi tal-Komissjoni Ewropea ma' veru dak iż-żmien is-suġġett kien diffiċli wieħed eh, jiddiskutih fl-Ewropa għaliex it-taxxa hija taħt is-sovranità nazzjonali tal-pajjiżi u r-riflessjoni ma kienx matura biżejjed sabiex namlu dak li qegħdin namlu llum kif intqal l-aks leaks ħafet l-affarijiet il-fat illi l-lum it-taxxa hija xaġa li tħasset il-kulħadd. Aħna eh, eh, ħassejna illi kienet propju fil-qalba tal-Ewropa li daw l-affarijiet kienu qegħdin jiġru għalhekk aħna rridnu naraw kif nistgħu eh, nagħmlu tajjeb għal nuqqasijiet li kien hemm fil-liġi nazzjonali sabiex il-kumpaniji multinazzjonali ma jistgħu ma jkunux jistgħu b'mod legali jaħarbu milli iħallsu it-taxxa issa b'dan l-abbozz tal-BEPS se forsi jirnexxilna u l-Unjoni Ewropea edha eh, toħroġ bil-proposti differenti waħda minnhom derit li, li kienet essenzjali li sabiex narmonizzaw il-bazi fiskali tal-taxxa fuq il-liħ tal-kumpaniji inna niddiskutuh dan il-suġġett li ħalli fidejn l-istati il-libertà li fissaw ir-rati imma li konna regoli komuni li jagħmel ħajja tal-kumpaniji sempliċi u jevita l-abbuż. Thank you very much. Grazzi ħafna l-kellim li nes issa iżur Farrun poj mir-rappreżentazza ġenerali Belġjana. Sir President, il-Belġu tinħaqat madina il-politika tal-beb tan-nassur la messura hawnhekk għandna wkoll kuntatt mal-kumitat speċjali għaliex iridu ninsistu fuq dina il-bażi tat-taxxa komuni. u dawn ir-rati preferenzjali li jeżistu illi għadin hemmhekk sabiex jattiraw kuparija partikolari. Mbagħad jisparixxu. Aħna għandna bżonn trasparenza, trasparenza wkoll għat trasferiment tal- prezzijiet. Da kollu għandu xieqsam mal bazi fiskali, u aħna nixtiequ għalek illi Inkomplu naħdmu sabiex nippruvaw ikollna bażi fiskali konsolidata fil-qasam ta' taxxi. Il-Kummissarju ikkundannat il-Belġju. Għaliex qalet li għandna ħafna riżoluzzjonijiet fiskali u sistemi ta' non-double taxation imma s-sistemi tagħna ilhom jeżistu mill-2004 u jekk jridu napplikaw din għad-deċiżjoni li qed tiġi applikata b'mod retroattiv u għalhekk l-Istat Belġjan ikollu jirklama b'xi mod dawn il-fondi mill-intraprizi. Il-Kommissjoni Ewropea qiegħda tikkundanna allura għal ħafna ehm, pajjiżi, kumpaniji ma b'mod retroattiv u dana kollu jista' jwassal għal iktar inċertezza legali fl-aħħar mill-aħħar. Apparti minn hekk hemm ukoll perjodu transitorju. Allura eh, ma nistgħux nifhmu eżattament xi tkun l-istatut legali ġudizzjarju ta' dawn it-tip ta' reġimi fiskali, per eżempju, it-naqis tal-kapital jekk nistgħux aħna innaqsu niddeduċu il-kapital propju. ħafna intraprizi qed jużaw din is-sistema tagħna, ġifieri issa l kummissarju qed tgħidilna illi dinha mhux tajjeb imman perjodu transitorju ta' ħafna snin illi xorta fija għandna bżonn ta' ċertu ċertezza legali. Għaliex aħna għandna bżonn ċertezza legali għal perjodu transitorju u kol mux biss għal um, periodu ta' applikazzjoni. ħan repeti, żewġ minuti la sekondi zjat laqas għas, għaxin kellem ma jkollni xċans li jitkellem kulħadd. Grazzi, kellem li jmiss is-Sur Grek mir-rappreżentanza Maltija. Grazzi, Sur Chairman. Memx dubju li għal-kem tekniku dan il-qasam huwa eh, qasam ta' materja importanza kbira mill-lat politiku kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell ta' stat membru. L-importanza, is-sensittività, però kif ukoll il-materjalità ta' dan is-suġġett tesiġu fl eh, flimkien li jiġu eh, ukoll eh, meqjusa l-aspetti sensittivi b'mod partikolari għal-ċirkostanzi speċifiċi tal-istati eh, membri. Aħna naqblu ma' tassazzjoni ġusta u għalek nilqaw ħafna mill-proposti li saru fil-pakket kontra l-evitar tat-taxxa, iżda fl-istess ħin ma nistawx eh, niġu punt fejn inwaslu għal situazzjoni fejn dan il-pakket u xi miżuri li hemm ġo fih jispiċċa illi jnaqqar is-sovranità fiskali tal-Istati membri. Dan għaliex it-taxxa tibqa' kif intqal qabel kompetenza eh, nazzjonali. U għalhekk aħna nemnu illi huwa vitali illi din jekk din l-inizjattiva għandha tkun ta' suċċess, dan is-suċċess jista' eh, jintlaħaq billi fl-ewwel lok ikun hemm rappreżentazzjoni sħiħa tal-prinċipju tas-sussidjarjetà illi fuq huja mibnija ukoll l-aspett ta' tassazzjoni u dan b'rikonoxximent tas sofranità fiskali li jrid jiġi rifless finalment fi flessibilità ta' kif it-tħaddim tal-miżuri illi qegħdin jiġu proposti f'dan il-pakkett ikunu eventwalment qegħdin jiġu eh, implementati. Finalment, aħna nemdu li f'ekonomiji illi huma b'mod partikolari ekonomiji żgħar u ekonomiji illi huma esposti għal riskji akbar minn ta' pajjiżi li huma akbar minnhom u importanti illi jitqisu kol l-impatt fuq dawn l-ekonomiji rispettivi biex bekk ikun hemm ukoll il-fiduċa tal-popli, il-fiduċa tal-elettorat, il-fiduċa tal kostitwenza f'dan il-pakket biex bekk l-implementazzjoni tiegħu tkun tista' tkun implementazzjoni illi titħaddem u tilħa l-anijiet kollha illi għalihom qiegħed jiġi propost dan il-pakket. Grazzi, Sur Chairman. Thank you very much. The next speaker on the list is Ms. Jolie for the Greens in the European Parliament. Nadu għas Signora Jolie għal ħodar. Grazzi l-odwa tajba l kulħadd War nofsinhar tajb l kulħadd Nasab dan kollu importanti u jiena xtaqt naqsam l-rapport tal-grupp tal-ħodar għamlu u anka talbu dwar l-IKEA. Aħna sirna nafu illi din il-kumpanija e- evitat li fuq e, biljun dollaru dawn is-snin nista' ngħid il-kumpanija fil-Belġjana qed nitkellmu fuq 70 miljun, għad-Danimarka 3 miljuni, Franza 23, e, Ġermanja 36 u eċetera eċetera. Jiena nixtieq nitlob li intom pajjiżkom titkellmu din il-kumpanija u anke titkellmu mal-Ministru tal-Finanzi tagħkom u tistudjawa. Dan ir-rapport huwa disponibbli għalikom. Jiena nista' nitlob is-segretarja sabiex jaqsam dan il rapport ma'kom. Xi ħaġa oħra importanti hija li regoli tal-BEPS il-ġodda mhux se tbiddel dan kollu fil-verità mhux se tagħmel li kajata sabiex iħallsu it-taxxi tagħhom fil-posti fejn mattivi, Allura aħna fil-Parlament eh, bir-rapport li ħanamlu ħanħorġu b'ċertu suġġerimenti sabiex inħarsu lejn dan l-pjanar aggressiv ta' taxxa li mhuwiex koppert eh, fil-BEPS. Grazzi. Thank you very much. The next speaker on the list is uh, eh, Ms. Grazzi ħafna issa Il-rappresentant tal-Senat Rumen, grazzi President. Aħna nappoġġaw dan il-pjantazzjoni naħseb li huwa importanti biex niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa. Għadin nitkellmu wkoll dwar tassazzjoni ta' kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u li jkun hemm iktar kompatibilità bejn is-sistemi nazzjonali dwar l bozza direttiva fuq is-CCCTB. Il-Parlament Rumen japprezza li dan għandu jiġi rivedut anke minħabba l-impatt fil-ġida kontra l-evażjoni tat-taxxa nazbu li il-miri għandhom ikunu li neħu l-ostakli fiskali u kol suq intern. Irdu neħdu konsiderazzjoni riskju budgetarju fl-applikazzjoni ta' CCCTB. Fil-kas ta' ġumanija li tnaqqas per eżempju l-valur tal-assi dana ħajkun ta' zvantaċ. Għanna rizervi dwar it-tnaqis eh, tal- telf transkonfinali aħna nħossu li dan jista' jwassal għal diskrepanzi fiskali u ekonomiċi kif ukoll inċertezzi budgetarji. Wara proposta li ħadd tiġi preżentata aktar tard din is-sena aħna nkomplu nirrivedu l-impatt tal-budget fuq ta' din il-proposta. Grazzi. Issa għanna Signora Louvagie mill-Assembleja Franċiża. l Louvagie jisimni jena. Ir-rabta bejn eh, il-taxxa tal-profitti u fejn kun qed issir l-attività tan-negozju huwa suġġett illi l-Ewropa għandha taħdem tieħu azzjoni fuq dak li rajna f'dawn l-aħħar ġranet l-informazzjoni li rċevejna jurina li din il-problema hija problema mifruxa ħafna għandha u titlob eh, tweġiba ċara. Is-suġġett tal-taxxa ekwitabli u effiċjenti hija u tista' tkun iċ-ċavetta għal suċċess tal-Ewropa mhux possibbli li nitolbu li ċittadini tagħna li jipparteċipaw fl-isforzi budgetarji u bat mill-banda l-oħra ma neħdux azzjoni effettiva, ma neħdux azzjoni ta' malajr fuq il-kumpaniji multinazzjonali. Aħna rridu neħdu azzjoni anke fuq suġġetti oħrajn bħal per eżempju d-difiża ta' innovazzjonijiet Ewropej u li nitkellmu kontra eh, l-abbuż ta' pożizzjonijiet dominanti. Jekk l-autonomija fiskali tal-Istati membri titinżam, il-miżuri fiskali ambizjużi komuni jridu wasluna biex nintaxxaw il-prodott fejn ikun sar u saħħu trasparenza biex nilħu dan l-anijiet smajna li hemm bżonn ta' sħubijiet li tkellmu dwarhom il-kellima ta' qabli ma' l-istati dawn is-subijiet huma importanti ħafna sabiex din l-aġenda tirnexxi. Illum nistaw nserħu moħna l evoluzzjoni tal-Istati membri issa bdiet hija mixtieqa biżejjed sabiex tagħti tweġiba lejn iktar ġustizzja tat-taxxa. Thank you very much. The next speaker on the Grazie ħafna. Issa sur Engelbrecht mid-Danimarka. Grazzi ħafna President, grazzi Signori sinjur parlamentari għan e, niftakru eżattament fuq xiex ini di kwistjoni tal-BEPS. Dina miex kwistjoni li jinti ddaħħal ħafna flus minn tassazzjoni korporativa inti trid li kumpaniji kbar jiġu ntaxxati bl-iktar mod ġust bħal multinazzjonali. Din hija kwestjoni dwar kompetizzjoni ġusta ma ninsawix dil ħaġa. Smajt isqarrijiet illum ukoll fuq illi um, uh, nalmu kol il-ċittadini tagħna, aħna tkellm ħdimna ħafna fuq dan fil danimarka u aħna piplas progressivi fid-Danimarka mhux bistax kontina l-Ministru f'dan l qasam imma vera ekku. Aħna iddiskutejna l-kwistjoni ta' dina il tassazzjoni korporattiva l-ħafna snin u dil-kwistjoni ta' eh, li tqajjem kuxjenza li kunem marfin fost iċ-ċittadini hija li inti tara kompaniji kbar multinazzjonali Amerikani fid-Danimarka li jiġu jajdu għalfejn ah, ma jkollniex iżjed trasparenza, għaliex ma jkollniex iżjed trasparenza fid-Danimarka milli għandna f'pajjiżi oħra. U ġara darba jinexxilek tagħmel dan tassew sew kun tavvanza, ġifieri jekk hemm xi ħaġa nistgħu nagħmlu aħna min-naħa tagħna biex ngħinu lilkom. Mela, jekk nistgħu ngħinukom, ngħinukom. Aħna illi għamilna hija database miftuħa sabiex naraw kull kumpanija, kull entità fid-Danimarka eżattament kemm qegħdin ħalsu u kemm ħazzu f'daw l-aħħar snin u sinjuri dana huwa li joħloq l-arfin u kuxjenza ġifiri kemm hemm nistgħu x'għadu nistgħu nagħmluha ejja nagħmluha imma nimplementaw il-proġett BEPS illum qabel għadha fil-Liġi Nazzjonali. Grazzi ħafna s-sassur sola għal PPE fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna President nilqa l-abbozza direttiva ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea u nilqa ukoll il- unħedġeċ il-membri parlamentari għonek tal-parlamenti nazzjonali sabiex iwaqfu dana il-profit shifting u biex ma ikonnix kumpaniji tana li jispiċċaw ħalsu iżjed taxxa minn dawk multi nazzjonali. Aħna il-Kommissjoni Ewropea fis-qarija pubblika da kif qaltilna illi ċertu deċiżjonijiet fiskali fil-fatt kisru regoli Ewropej fuq l-għajnuna statali. U l-mistoqsija tiegħi għallura l-Kommissjoni hija din kif se ġara dan? Il- Deċiżjonijiet fiskali l ħafna maħna issa mux minn sena wahda jew ftit xhur u qatt ma ħadna azzjoni fuq għal ħaġa aħna ħdimna fuq din il-kwistjoni biss meta faqqa skandlu kbir, biss meta kollox kien pubbliku u dana mhux aċċettabbli għall-Istituzzjoni Ewropea u għalhekk il-mistoqsija tiegħi din. Kif nistgħu aħna naġġixxu b'dan il-mod jew aħjar ma naġġixxux b'dan il-mod. Ħafna żmien ilu, grazzi. Very much. Grazzi. Is-Sinjura Lori mill-Parlament tal-Estonja, grazzi. Naqbel ma' kollega Danis. Il-ġrida kontra l-evażjoni fiskali hija importanti ħafna ja kwistjoni fejn hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kompetizzjoni inġusta li ovvjament smur kontratt kabbir. Jiena smajt il-dawk li qalu li l-ekonomija tal-lum il-ġurnata mhix kif kienet qabel fl-modi u il-sistemi fiskali tagħna taw ma skaduti. Per eżempju, fl-ekonomija digitali diffiċli ħafna li wieħed jifhem fejn hu l-valur fejn qed jinħoloq il-valur. Imma tassazzjoni ta' tissir skont fejn jinħoloq il-valur. Ġifieri importanti ħafna illi naraw minn fejn qed jiġi ġenerat id-dħul. U hemmhekk isir imbagħad hemmhekk imbagħad titnaqqas it-taxxa. Meta nkunu qegħdin armonizzaw informazzjoni ta' taxxa u l-iskambju ta' l informazzjoni Għana nipruvaw, nifitaw kemm jista' jkun pis amministrattiv. Aħna naqblu li għandu jkun hemm trasferiment mill b'tali mod illi U għassal għal tkabbir fl-Ewropa mis sena Franċiż issa. Il-proġett tal-BEPS aħna napoġġaw bisħiħ, aħna analizzajnieh l-ewwel mill-ġlieda kontra l-ottimizzazzjoni tat-taxxa mill-kumpaniji digitali eh, Amerikani biex eh, jaħarbu mit-taxxa imma ħafni kumpaniji multinazzjonali franċiżi inkwetaw minħabba l-orientament tal-BEPS il-prinċipju ta' relokalizzazzjoni tal-bażi tat-taxxa li huwa diffiż mill-OECD diġà qiegħed jgħin jew ħeġġeġ il-Brażil, l-Indja u ċ-Ċina illi jibda joħrob minn dawn ir-regoli dawn huma pajjiżi fejn il-prodotti il siru u għalhekk issa qegħdin iridu li l-prodotti jiġu taxxati fil-pajjiżi fejn jinbijaw. Is-sena li għaddiet aħna kellna ħafna uh, seduti ta' smih biex naraw uh, Franza kemm kapaċi tħares interessi tal-kumpaniji tagħha kemm fiħdan l-OECD u anke fil-kuntest ta' negozjar mill-ġdid tal- -ġdid konvenzjonijiet ta' taxxa. U eh, fil-ħarifa adottajna ħafna liġijiet u trasponejna ċerti artikli tal-BEPS fil-liġi franċiża imma tbaqanna ħafna x'namlu u naħseb illi l-koll irridu niġbdu ħabel wieħed. Thank you very much. And then the last speaker on the list. Grazie. Issa sessur sur Damasi gwe għal-Parlament Ewropew. Merħba kollegi għonek fi Brussell, il-pakket kontra l-evazjoni ta' taxxa huwa pass kbir għal Kommissjoni Ewropea ma pass zaħira dawk li għedin ibbatu il-problema l-inizjattiva antibaps kienet opportunità illi naddu għal tassazzjoni tal-korporattiva bħala isom entità waħda tal-kompaniji. Imma l-problema li xorta tista' tnaqqas 30% mill l-ispess tal-imax net fuq id-dħul tiegħek u switchover clause u regoli Iva, huwa possibbli li wieħed jiġġielet il-profit shifting imma fil-mija li taħtu mbagħad jidħlu jiskattaw ir-regoli CFC fejn il-kumpanija u l-anija ikolla ċertu rati fiskali hawnhekk ir-rakkomandazzjoni oriġinali kien ta' 75% l-akademiċi wkoll xtaqgħu 90%. Iġifieri naħseb li għatem inċentiv qawwi illi ngħaddu għal ġurisdizzjoni ta' taxxa baxxa għatem ħafna xogħol xi sir għalhekk u aħna nkomplu dejjem bix-xogħol tagħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew sabiex niġġieldu għal ġustizzja fiskali xi ċittadini tagħna u l-ekonomija tagħna hekk ridu issa sabiex noħorġu minn din riċessjoni u ikollna iktar dħul fiskali. Grazzi ħafna dak l-aħħar kellim wasanna għasnim dina it-taqsima fuq il-BEPS nifhem li saru basta mistoqsijiet, tnejn mill naħa Belġjana mistoqsija wkoll mill-Parlament Rumen, forsi għalek nistana ngħaddi l-kelma li rappresentant ta' Kommissjoni Ewropea għal tweġiba qasira massima ta' żewġ minuti għal mistoqsijiet u mbagħad wara nirreferu għal laqat bilaterali forsi barra minn din as-sala. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Grazie, President Iva, bi pjaċir najt kelmtejn fuq xoħut mil punti li tqajmu l-ewwel net nirringrazzja l daw kolla li approvaw il-CCCTB eh, dak xejn dak li qed nagħmlu fil-BEPS mu qed innaqqas mill-importanza tal-bażi komuni għat-taxxa mbagħad fuq il-mistoqsijiet li saru fuq lajnuna tal-istat, kolli ngħid li di jiena ma nifhem xejn fiha mhix kompetenza tiegħi, imma kolli ngħid li kwistjoni tal- eh, retroattività li semmiet mhix xi ħaġa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 Irridu narawa imma bċerti salvagwardi għanna sistemi paragonabli fi stati membri oħrajn li huma akkompanjati minn miżuri kontra l-abbuż li huma ferm aktar ta' stoffa u iktar effiċjenti mill-sistema li għanna fil-Belġu. Din hija xi ħaġa li aħna semmejniha fir-rakkomandazzjonijiet fil-kuntest tas-semestru Ewropew, rakkomandazzjoni għal Belġu. Eh, di mhix sistema ħażina imma hemm bżonn illi t-tfassil tagħha jkun marbut u msejjes fuq regoli stretti ħafna kontra l-abbuż bħal pereżempju sistema Taljana hija ferm aktar soda minn dik illi qed titħaddem bħalissa fil-Belġu. Imma naf illi eh, dan huwa suġġett li qed jiġi diskuss. Issa fuq il-kwistjoni tal-deċiżjonijiet dwar it-taxxa, it-tax rulings Eh, aħna ma il-Kommissjoni Ewropea ma għajmet, ma għametx wara l-Lux Leaks biex ikonna skambju ta' informazzjoni fuq deċiżjoni dwar it-taxxa kien punt li kellna fuq l agenda tagħna u inna eh, niddiskutuh mill-2010 li nika ħaġa nista' ngħid nishtiq li nixtieq nappoġġa u ngħid li naqbel ma' dak illi għal il-kollega Olandis għalix meta jkonna bazi legali soda ċara u ambizzjuża huwa iktar faċli li niksbu riżultati tajbin milli meta jkonna liġi mhix vinkolanti illi tħalli wisq fidejn l-istati membri u rida tajba tagħhom għalhekk illum bid-direttiva dwar id-deċiżjoni dwar it-taxxa aħna armati aħjar iktar għandna saħħa biex noħolqu it-trasparenza illi rridu. Issa min irid jista' jisibni waħdi u niddiskutu xi punti li forsi għad baqalkom xi tqajmu. Grazzi ħafna. Grazzi l-kellima kollha ta' din sezzjoni, nalqu l-ewwel sezzjoni, inkomplu bit sezzjoni fuq l-Unjoni Bankarja, nitlob l-Sur Von Roy biex jippresedi din sezzjoni. Ladies and gentlemen. Signori, nitlobkom l-attenzjoni tagħkom. Ladies and gentlemen, I, jo I joined my Signori, jiena inkompli mal-kollega tiegħi mis-Senat Olandiż bil ringraċċa eh, l-Parlament Ewropew għal dawn iż-istituzzjonijiet wara l-BEPS it-tieni suġġett huwa eh, l-Unjoni Bankarja. L-Unjoni Bankarja tirrappreżenta riforma fondamentali fl-Unjoni Ewropea sabiex inżidu l-istabilità ta' sistema finanzjarja. Lan ta' din is-sezzjoni li niddiskutu um, il-kisbiet l-aktar importanti li kellna sissa kif ukoll is-sfidi tal ġejjini u l-passi li jmi sabiex inkomplu insaħħu din l-Unjoni Bankarja. Il-mekanizmu waħdini ta' supervizjoni u ta' rezoluzzjoni it-tnejn li huma qegħdin jaħdmu. Illum nilqgħu rappreżentanti ta' dawn iż-żewġ pilastri tal-Unjoni Bankarja. Għana l-Sinjura Daniel Nui, il-President tal-Bord Supervisor tal-Bank Ċentrali Ewropew, u s-Sur Elke Koenig, il-President tal-Single Resolution Board. U aħna għan nisimaw mill-esperienzi taħħom bħala entitajiet ġodda u anka l-prioritajiet taħħom għal-ħidmiet tal ġajjeni Il-sezzjoni tal-lum tmur wara l-votazzjoni tal-ekon tal-ewwel rapport tal-Unjoni fuq l-Unjoni Bankarja għal li Sur Gualtieri wara rapportar tagħha. U f'dan ir-rapport qed inħarsu fuq l-elementi tal-Unjoni Bankarja tal-2015. Apparti minn hekk ix-xogħol mill-Kumitat Ekon fuq il-proposta tal-Parlament għal skema tal-assigurazzjoni tal-Ewropea, l-IDIS, ġabdiet mir rappreżentanti hemm l-opinjoni differenti tal-ħtieġa li ikollna skema ta' garanzija ta' depozitu Ewropea. U għalhekk ikollna diskussjoni interessanti fuq it-tlestija tat tiet pilastru tal-Unjoni Bankarja. Aħna qegħdin aħna ħarqana sabiex nisimgħu l-iskambju ta' opinjonijiet fuq l-ambizzjoni li għandna sabiex nilħu l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea sabiex ikollna protezzjoni uniformi u tal-livell oli ta' depositi u bekk niżguraw illi jkun hemm Unjoni Bankarja effettiva. Bekk inkunu nistgħu naqsmu nkif rabta bejn il-banek u anka nżidu l istabilita finanzjarja. Jina issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Daniel Nui, il-President tal-Bord Supervisorju tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi ħafna huwa ta' Kunta ħafna president u membri onorevoli li jina etawnek etawnek dan il-komitat. Jina kont beħsid nitkellem fuq żewġ kwistjonijiet l ewwel ħaġa x'inhu mal-kizbit tal-mekanizmu ta' supervizjoni waħdini is-sena li għaddit u anka ma' diskrepanza bejn il-liġijiet nazzjonali bankarji sabiex ikun hemm supervizjoni effettiva Imma minħabba situazzjoni ta' swieq palissa naħseb mal aktar sens li l-ewwel nitkellmu fuq l-evalwazzjoni tal-settur bankarju. Mela, l-ewwel ħanġa nixtieq nibda billi ngħid li s-sitwazzjoni fil-sitwazzjoni bankarja fiż-żona euro hija differenti ħafna minn dik li kellna fl-2012. Is-settur bankarju huwa ħafna iktar mm, reżiljenti anke meta nħarsu lejn ir-ratios tal- fejn kellna żieda ta' 9% fl-2012 għal 13% eh, wara ir-reviżjoni ta' supervizjoni f'dan il-proċess. Apparti minnek il-kwalità tal-kapital tal-banek u koll tjib mod sostanzjali għalhekk is-settur jista jassorbi aktar problemi finanzjarji minn snin ilu. Xorta waħda hemm ċertu banek illi għandhom livelli tal-self illi non-performing loans. U wara dawn dawn il-problemi l-NPLs ġew identifikati mill-IBA. Dawn eh, non-performing exposures u koll nistaw naraw li qegħdin eh, pozizjoni aktar komda sabiex inħarsu lejn il-progress u anka dawn eh, l-NPLs nkunu nistaw intajbu fis ġejjin. Irridu naħdmu mal-awtoritajiet nazzjonali l-aktar relevanti sabiex inkunu ċerti li dawn il-politika tal-NPLs kollha jiġu komplementati bil-miżuri nazzjonali adekwati. Wara iċ-ċiklu tal-2015 rajna it-tieni pilastru u ħaretina ir rekwiżiti l-aktar importanti li aħna naħsbu li huma bżonn jużi fis-sistema bankarja. Il-rekwiżiti kapitali ma nafx m'għandhomx bżonn jiżidu aktar. Il-banek u supervizjoni lest li jilħqu is-CRD for ir-rekwiżiti kapitali tagħha tal 2019 U fil-fat, il-maġoranza ta' dawn il-banek diġa laħqu dawn il-talbiet. Palis l-oħrajn għedin jimxu ma' rekwiziti tal-phasing in biex idaħlu politiki fejn jikunu jistaw jilħu rekwiziti ġodda sal-2019. Fl-2015 il-banek ta' supervizjoni tal-ICB zidu fil-profit tagħhom meta nqablu mal-2014 Dan jippermetti l-banek sabiex ikunu jistaw jkollhom politiki ta' sistema ta' profit fil-waqt li jilħqu il-rekwiziti bankarji tagħhom sabiex jenu l-ekonomija. Edin bivon u koll il-distribuzzjoni tal-istrumenti tal-profit. Il-rekwiziti l-ġodda għedin jitħlu u l-banek diġa għedin jilħu il-limiti minimi u għedin ikomplu jibnu il-buffers f'dan il-perjodu ta' tranzizjoni. Jiena nixtieq ngħid illi il-BRD anka mal-BRD għandna eh, reġim ta' riżoluzzjoni li tiżgura l-settur bankarju ikun jista' jilħaq l-ispejjeż tal-kapitalizzazzjoni jekk ikun hemm bżonn riżoluzzjoni bankarja u mhux iħallas iċ-ċittadin. Il-BRD iżid aktar disċiplina Eh, tas-suq fuq il-banek imma jider illi ma jiġis ġustifikata mill-livelli aktar għolja tal-rekwiziti minimi. Dawn huma punt importanti eh, illi tajab li Imma ħajn nixtieq inkompli anke fuq ċertu kwistjonijiet illi taqt nkellimkom dwarkom dwarhom. L-ewwel ħaġa il-mekkaniżmu ta' supervizjoni waħdini fl-ewwel sena tiegħu. L-istabbiliment ta' dan is-supervizjoni bankarja hija supervizjoni żona euro kollha kemmi perjodu qasir u dan kien kienet kisba verament eh, ta' suċċess. U dan huwa punt importanti sabiex aħna nittrattaw lil banek ta' supervizjoni kollha bil-karatteristiċi mod ugwali, jiġifieri aħna ikollna supervizjoni unika. Verament. Sabiex nagħmlu dan, li sibi għandha bżonn ta' xaffarijiet il-regoli omogeniċi ehm, u b'mod l-istess ta' kif tapplikom. bil mekkaniżmu li stabilixxejna aħna għamilna progress ħafna fiż-żewġ oqsma anka biex inħarsu lejn ir-regoli prudenzjali u l-ħakna komitologija għal-revizjoni eh, ta' supervizjoni li tiġi applikata l istituzzjonijiet kollha kemm huma. Dan ifisser illi aħna inħarsu lejn eh, rekwiżiti ġusti sabiex aħna nħarsu lejn il-qafas applikabli legali. Madan kollu aħna sissa m'għandniex regoli waħdini verament sissa, allura hemm bżonn allura il-pressi għadhom mhumiex qegħdin mhux qed nadottawhom bisħieħ. Uħut mill-aspetti huma affarijiet li jeżerċita l-ICB nista' ngħidilkom li l-politika ta' armonizzazzjoni għal maġġoranza tagħhom ħad tiġi implementata waqt fl-2016. Jiġifieri il-regoli differenti bankarji tagħna ikollhom bżonn ta' supervizjoni differenti. Hemm limitu ta' kem jista' jagħmel li sibi sabiex jarmonizza il-regoli ta' supervizjoni, ġifieri jkun hemm bidla fil-regoli prudenzjali, xi ħaġa li aħna ma nistax indirizzawha aħna. U dan ikun hemm problem fis sitwazzjoni forsi li komplika l-affarijiet. Id-diskrepanzi li hemm għandhom sorti differenti. L-ewwel ħaġa l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, l-ozzijiet u l-għażliet li hemm għall-istati membri li jistgħu jiġu eżerċitati bil-liġijiet nazzjonali. Dan il-każ m'hemm l-ebda m'hemm xejn tista' tagħmel ICB biex ikun hemm armonizzazzjoni Hawnhekk l-inizjattiva leġislattiva importanti sabiex nirranġaw is-sors tal-problema. It-tieni ħaġa ir-diskrepanzi jiġu wkoll minħabba direttivi minn flok ir-regolamenti. Ħallintikom eżempju. Hekk kif kun kun intervent ta' supervizjoni, l-aktar żmien jkun hemm bżonn huwa li eh, meta jkun hemm problema fil-bank. Għalhekk għandna din id-direttiva tal-BRD u eh, min qed jagħmel supervizjoni jista' għandu ċertu setat eh, inizjali. Imma dan iħallu mbagħad s-esposizzjoni fidejn l-istati membri. Allura l-ICB jidħol f'tatax il-leġiżlazzjoni differenti fiż-żona euro. U il-leġiżlazzjoni konsistenti bl-aħjar mod l-aħjar tkun bir-regolamenti, din hija xi ħaġa meħtieġa. Apparti minn hekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali tista' tkun problema ta' sitwazzjoni ugwali fl-Unjoni Bankarja anka meta ma jkunx hemm bżonn ta' trasposizzjoni tal leġiżlazzjoni, id-diskussjoni li hemm għall-ICB sabiex tarmonizza regoli fil-Unjoni Bankarja tiġi mwaqfa mill-liġijiet oħrajn fuq l-obligi tal-ċertu liġijiet nazzjonali f'xuħut mill-pajjiżi. Per eżempju, prassi non vinkolanti ta' supervizjoni li jiġu ehm, trasferiti għal atti legali u għanna niprofaw nwaqfu l-ostakli fuq eh, dawn il-prassi eh, armonizzati. Dan kollu għandu jisir mill supervizjoni bankarja tal-ICB. Dan kollu itlaħaq mill-leġislaturi tal-Unjoni sabiex għanna niprofaw namlu mill-aħjar biex nilħu il-miri tagħna, però hemm ċerta waħda hemm ċertu limiti ta' x'nistgħu nagħmlu. Għandna bżonn tal-għajnuna tagħkom il-leġislaturi kemm fuq il-liġi fuq livell Ewropea mm, u anka nazzjonali biex nilħu supervizjoni waħdanija u rridu nwaqfu l-frammentazzjoni hemm bżonn inħarsu lejn il leġizlazzjoni li qed tiġi abbozzata kemm fuq livell nazzjonali u anka Ewropej biex bekk rekwiżiti prudenzjali tal-banek nilħuhom u għalhekk intom fil fatt tajt il fiduċja fina. Grazzi ħafna, Signor Nui. Issa, nixtieq ngħaddi l-kelma l-Sir Dr. Elke Koenig, il-President tal-SRB. Grazzi ħafna President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Hemm ħafna affarijiet ġodda għall-SRB, u allura din l-ewwel darba li nindirizza ċertu aspetti anka fuq il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlamenti Ewropej. Nafu din xaġa kruċjali. Aħna impenjati li nkunu trasparenti u din hija l-ewwel darba fil-fatt għalija li nindirizzakom flimkien ma' Daniel Nui u tistgħu taraw illi hemm ħafna affarijiet komuni fuq l-affarijiet li qegħdin nifokaw fuqhom. Jiena mill-ewwel nixtieq nibda billi nitkellem fuq ċertu aspetti l-indikajtu. L-ewwel il-kisbit ewlenin tal-SRB waqt l-2015 u l-prijoritajiet li qegħdin identifikaw għal-2016. Jiena ma nistax ma nerġax immur lura għall introduzzjoni ta' Daniel li jiena verament naqbel magħha. Mela, il l-enin għas-Serbi għal-2015. Fil-Kumitat Ekon jina kont hawnhekk ġimagħtejn ilu, allura provo ma nerrepetix l-affarijiet. Imma xi ħaġa li rrid intenni tkun illi aħna għadna fazi tal-bidu. Sissa għandna madwar 130 persuna taħdem għana nittamaw illi nirdupjaw dan il-numru sal ħar ta' din is-sena qegħdin eh, noħolqu din l-organizzazzjoni u jidher li din il-fażi sejra tajjeb. Imma xorta waħda għatem ħafna xirrit issir. Imma jekk nħarsu l il-kontenut l sarbi diġà distaħdem anka fil-pjanar tal-riżoluzzjoni mis-sena l-oħra u kif eh, anka rajna fil-rapport ta' Stur Gualtieri. Aħna verament provajna nkunu ċerti li l-aħħar xhur jienu għanna sabiex aħna nkunu nistaw nħidu responsabilta sħiħa ta' razzjonijiet kollha ehm, minn din is-sena. Kien hemm negozjati l-ewwel u mbagħad kien hemm ftehim li ġie firmat f'Settembru. Ġi firmat f'Settembru ma femna qabel bejn il-Parlament u l-SRB fuq l-iskambju tal-informazzjoni tal għanna wkoll MOU bejn il-Bank Ċentrali u l-SRB fuq il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni dawn eh, ġa saru u l-EFSI u bat partikolar anka fuq l-iskambju ta' informazzjoni ma' l-ICB e kif nistaraw fil-regolament tal-SRM. Din hija xi ħaġa importantissima lina u nkunu ċerti li aħna kuna dejjem f'kuntatt mal-ICB sabiex Eh, l-affarijiet jiġu implementati. Il-skambju ta' informazzjoni huwa pont illi jina u Daniel nitkellmu ħafna fuq. Il-kooperazzjoni wkoll huwa importanti naħseb li jien kuntenta illi dan ġas ġistabilita mal-awtoritet nazzjonali. Din hija ħaġa meħtieġa għaliex il- l-autoritajiet ta' rizoluzzjoni nazzjonali għandhom ir-rwol importanti ħafna anka mhux biss anka mill-istituzzjoni mill żgħar imma dawn huma dawn huma l-mekkaniżmi biex jkun hemm tħul fuq livell nazzjonali u wkoll hemm bżonn ta' ħafna rfin nazzjonali fil-qasam tagħna għalhekk aħna verament hemm bżonn li naħbu flimkien. Aħna abbozzajna jew qegħdin fl-aħħar stadju tal-abbozzar fil- fil-manwal tal-rizoluzzjoni u anka fil-ġestjoni tal-krizi. U hekk nkunu ċerti li qed nimxu ma' pjana tal-rizoluzzjoni konsistenti u jekk ikun hemm bżonn ukoll inħarsu lejn kull każ ta' riżoluzzjoni fiż-żona euro fil-ġejjieni ehm, sabiex aħna nkunu trasparenti wkoll ħsibna li nippubblikaw dokument qasir bħala gwida jimxi b'mod parallel ġifiri pala gwida ta' supervizjoni aktar tard din is-sena. Kemm għall-industrija manka l-pubbliku ġenerali biex bekk ikun koħat kun jista' jifhem l-approċċ tagħna għall-ippjanar ta' riżoluzzjoni. U anka fil-każ ta' riżoluzzjoni naħseb din hija importanti sabiex ikollna trasparenza u anka ċertu ċertezza fis-swieq. Il-koordinazzjoni mal-awtoritet nazzjonali Eh, apparti l-koordinazzjoni ma li sibi hija importanti ħafna. Imma mhux biżejjed, iridu nikkoordinaw u rridu nikkooperaw b'mod internazzjonali il-barra miż-żona euro u l-barra mill-Unjoni Ewropea wkoll. Għaliex ħafna banek eh, il-kbar għandhom attivitajiet ġewwa u barra miż-żona euro. Allura naħseb li anka nimxu ma dak li ġant għal fl-ħar snin seħu ħafna affarijiet, mhux biss fis-supervizjoni manka fil-pjan ta' riżoluzzjoni. Iżda xorta waħda hemm numru ta' kwistjonijiet li għadhom miftuħu għalhekk jiena nixtieq nitkellem fuq il-prijoritajiet ta' l-għalina l-2016. Mhm. L-SRB u anka kifet qabel eh, qed ħares il-qoddim u aħna qegħdin niffokaw fuq il-pjanar ta' riżoluzzjoni bil-ideja illi dan il-pjanar tajjeb se jevita xi tip ta' kas ta' riżoluzzjoni ieħor. Allura jiena nishtenajt, ngħid li aħna mhux mhux qed nistennew l-ewwel klijenti tagħna li jħabtu fuq il-bib. L-ewwel għan tal-2016 fil-pjanar ta' rizoluzzjoni huwa li aħna nilħu il-kapacità sħiħa tal pjanijiet ta' rizoluzzjoni biex nkunu lesti u anka jkollna l-pjanijiet ta' rizoluzzjoni għal-entitajiet kollha taħt ir tagħna u anka naħdmu mal-timijiet ta' rizoluzzjoni interni. Parti importanti da dan kollu għalli nideterminaw xinu ma' rekwiziti minimi għal fondi u għal ehm, l-individual liabilities għal gruppi u individwi. Dan kollu ħajġi finalizzat fl-ħar ta' din is-sena. L-emra ħajġi applikat għal banek kollha fil-Unjoni Ewropea kollha b'mod adekwat u proporzjonat. Se tkun xogħol ħidma tagħna sabiex indaħlu bil-rekwiżiti flimkien mal-Emerald u nkunu ċerti li aħna għanna approċ konsistenti u naraw jekk jekk dan wix possibbli u jekk jistax jiftjem tajjeb minnu industrija l emeril għanda mhux inqas minn 8% tal-liability u ħafna drabi, però din se tkun meħtieġa għall-akbar banek fil-Unjoni Bankarja li inti kollok l-emra Eh, mhux biss irid ikollok il-miri kwantitattivi għal bank. Il-miri kwantitattivi ħafna drabi mhux se jkunu ta' stress kbira għal ħafna minnhom, irridu niddeċidu wkoll fuq il-fatturi kwalitattivi li ħajkunu ta' sfida akbar li nimplementawhom u hemm bżonn ta' ħafna iktar żmien għal banek sabiex ehm, jirranġaw għal dan kollu. Iżda nidu naħdmu kas kas u inkunu ċerti illi fil-ġejjin il-banek verament jistaw nistaw sibu soluzzjoni għalihom. U l-SRB ta' tlejn fatturi oħrajn, per eżempju, kif ħanużaw l-odot differenti li għanna disponibli. U dan ikomplu kol ma dak li għale Daniel aktar kmini. Hemm qasam partikolari illi eh, wassal għal aktar eh, għaqda mill-diversità. Din ħaġa li hija meħtieġa. Speċjalment fuq il-rarkija tal-kwalità l-implementazzjoni tal-BRD sabiex inkunu ċerti illi ir-regoli jistaw jiġu applikati b'mod eh, komuni u aħna ma naffaċċjawx bħal ma nagħmlu issa Tatax il-stat membru illi mamlu ċertu pożizzjoni tal-BRD u hemm ċertu diversità fit trasposizzjoni tagħhom. Din mhijiex ta' diżastru, imma hija ta' problema u f'każijiet oħra jista' jkun li naslu għal ċertu żvantaġġi u proċess li mhuwiex daqshekk faċli. Jiena nixtieq ukoll naġġornakom fuq il-font ta' riżoluzzjoni waħdanija għandna arranġamenti meħtieġa u l-ewwel istemiet tal facilitar tas-self diġa' ġew firmati ħajkonna aktar fil-ġimgħat li ġejjin. Aħna wkoll ġbarna l-kontribuzzjonijiet tal-2015 u dan sar fl ħar ta' Jannar. Dawn ġew trasferiti lilna u sissa qegħdin fuq 4.3 biljuni u naħseb li dan qed nimxu ma dak li konna qed nistennew mal kontribuzzjoni tal-2016 dawn ħajġu eh, ħajġu trasferiti għall-SRF fit-30 ta' Ġunju u mbagħad ħajkollha kontribuzzjonijiet hawnhekk. Jiena nixtieq immur lura eh, għal dak li qalet Daniel qabel ma jispiċċa il-ħin. Naħseb illi mill 2000 u eh, l-2008 u dissa naħseb affarijiet tiebu kemm min il krizi u wara il-kriżi. Dan ifisser illi sistemi u ma ħafna iktar saħħithom għal ċertu xakkijiet ekonomiċi u naħseb illi il-BRD eh, tista' tgħinha jekk jekk jiġi xi ħaġa billi jkun hemm qafas riżoluzzjoni. Issa inna nafu mill-nofs l-2014 u eh, aħna bessibna li nkomplu nimplementaw dal affarijiet kollha b'mod konsistenti u mod trasparenti wkoll. Naħseb l-idea tal-fat li ma tistax tbassar l-affarijiet u l-komplikazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea hija vera. Imma nittama illi din ma tibqax il-każ fir-riżoluzzjoni bankarja. Il-BRD tatina numru ta' regoli fuq il-sim tal-piżijiet u il-BRD hija impenjati impenjata sabiex nużaw dawn il-punti kollha b'mod trasparenti. Ringrazzakom ħafna tal-attenzjoni. I would like to give now the floor. Wissa nishti nati il-mikrofonu l-Roberto Gualtieri li huwa president tal-Komitat Ikon u rapporter fuq l-ewwel rapport annwali fuq l-Unjoni Bankarja. Grazzi ħafna, President. Għalija huwa pjaċir kbir li nara hawnhekk żewġ pilastri tal-Unjoni Bankarja il-Parlament jappoġġa bisħieħ dan il-proġett u hija ħaġa pożittiva illi fl-ewwel rapport illi ġie approvat il-bira maġġoranza kbira 71% tal-voti għanna evalwazzjoni ġenerali ta' l-ewwel sena ta' Unjoni Bankarja tal-SSM u l-ewwel fażi tal-SRM illi huma pożittivi ferm. Għalhekk il-Parlament huwa maqut u jis illi il-twaqif tal-SSM kien suċċess kemm minn perspettiva operattiva u anki f'termini ta' kwalità ta' supervizjoni li joffri. Mill-perspettiva operazzjonali aħna naħsbu illi dak li sar kien eċċezzjonali meta wieħed iqis ukoll il-limitu eh, qasir ta' żmien Hemm ovvjament xorta waħda lokal titjib f'termini ta' kwalità ta' interazzjoni mal-entitajiet li qed issirilhom is-supervizjoni u dan se jekk aħna lesti illi namlu l-streamlining se jkun hemm ta' passi eh, fuq livell leġislattiv anki sabiex il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet isir aktar effiċjenti. Issa fuq il-politika supervizorja Jiena naħseb illi l-SSM ta' kontribut qawwi biex s-saxħaħ ir-reżiljenza u l-saxħa tal-sistema bankarja tagħna. Naqbel ma' dak illi għadha kif qalet Daniel u naqbel magħha ukoll fuq dak illi qalet fuq il rezilienza il-titjib fil-kwantità u l-kwalità tal-kapital. Uh, ta' l-istituzzjoni li eh, data teżisti, wieħed jista' jaqra u għalhekk aħna naħsbu illi wieħed mill-fatturi illi aħna kontribwejna kien propju il-kwalità ta' l-azzjoni supervizorja waqt din l-ewwel sena. Iva għanna xie kommenti u koll xnamlu b'mod partikolari fuq punt marbut mal-MDA, l-ammont minimu distribuit, fejn aħna nqisu illi fil-leġislazzjoni eh, korrenti miex memx ċarezza imma dana ma jfissirx u ma jwaqqafniex milli nużaw iktar ftit iktar flessibilità sabiex ma neffettwawx 81 su ta' titli. Jena staqsejt il-Daniel jekk fid-dawl ta' l-iżviluppi ta' dan l-aħħar il-deċiżjoni ta' qabel tistax tiġi riveduta sabiex namlu użu sħiħ tal-flessibilità li fil-fema tagħna hija possibbli. Mbagħad hemm kwistjoni ta' leġislazzjoni hemm dawk il- id-wieħed probabbilment miex l-aħjar soluzzjoni u rridu naraw se nagħmlu dwar dan aħna lesti li nappoġġawkom fit-talba li għamiltu għal iktar armonizzazzjoni anke fuq livell leġislattiv aħna nappoġġaw l-isforz li qed issir għall optional national discretion fil-rapport hemm xi kommenti speċifiċi fuq xi eh, affarijiet li eh, qed isir konsultat dwarhom imma aħna napprezzaw ħafna dan l-isforz bħalma nappoġġaw ukoll il-talba aktar ġenerali għal intervent fuq livell leġislattiv. Probabilment dana se jkun rikonoxxut f'banda fejn wieħed probabbilment laqas jippretendi li dan ikun rikonoxxut il-UK settlement irrikonoxxa illi forsi hemm bżonn ta' livell ola ta' armonizzazzjoni fih dan l-Unjoni Bankarja hemm ktib ta' regoli li japplika l kulħadd, importanti li dan inżommuh, nittama li se jinżamm. Naħseb li dan il-manwal eh, huwa għatajjeb tajjeb imma hemm bżonn ta' eh, iktar miżuri speċifiċi għal aktar armonizzazzjoni idea tajba li jiena naqbel magħha Imbagħad hemm il-kwistjoni aktar wiesa ta' tisħiħ tal-kapaċità li aħna nindirizzaw u nevalwaw l-iskrutinju tal-balance sheets tal-banek u tal-attività finanzjarja tagħhom naħseb bekk aħna kunu nistgħu naraw iktar minn sempliċi riski tal-kreditu ma' forum kollha tal-riski bankarji anki fil-portafolli eh, għaw eh, daw klassi li għaw taħt it-tielet livell Unbat hemm l-SRM li eh, kif għallet elke għada fazi bikrija imma aħna għedin insegwu b'attenzjoni kbira dak li għaddej u nappoġġaw dak li qed isir. Aħna nappoġġaw il-prinċipju tal-bejlin, naħsbu li huwa prinċipju tajjeb u m'għandniex nitilfuha dil ħaġa f'ħafna stati membri għaddej dibattitu sħiħ, ma dana ma waqqafniex mill-li namlu użu sħiħ dwar dak li toffrinna il-leġislazzjoni anke biex nevalwaw bil-reqqa lażliet illi għandu għad dispożizzjoni il-bord anke odo ta' rizoluzzjoni differenti li mhumiex il-likwidazzjoni u anke il-proporzjonalità xirqa ġustizzja l-flessibilità illi iva u ma minsuġa fil-qafas leġislattiv dan ukoll għandhom u jistgħu jintużaw biex ikun hemm trasparenza u ċarezza minn banda u sabiex nkunu nistaw u kol inħarsu l istabilita finanzjarja u nżommu il-fiduċa ta' ċittadini fis sistema bankarja. Mbatem il-kwistjoni tal-kompletar tal-Unjoni Bankarja, il-Parlament fil-maġġoranza tiegħu laqa il-proposta tal-Kummissjoni, saridu naraw aħna il-kontenut, il-Parlament se jsegwi l-proċedura leġislattiva xirqa, ma rridux naġlu wisq. Umbat eh, l-impen li aħna innaqsu il-riskju, xaħġa pozittiva li napoġawa iva irridu noqodu attenti fil- fil-qasam tal- eh, sovran Aħna qbilna fuq kompromess u għadna li dan għandu jisir fuq medda ta' żmien medja fil-kontest ta' entitajiet internazzjonali bħal dik ta' eh, komitat ta' bażi la' supervizjoni u rridu nevitaw li jkun hemm konsegwenzi fuq is-suq mhux mixtieqa. Il-Parlament huwa lest illi jindirizza il-problema ta' tnaqqis ta' riskju imma eh, aħna nipproponu approċ kaut kif għalinna s-sur Draghi, il-bira hu jkolli najt li jena naqbel 100%. Mela dawk kienu l-opinjonijiet tana, jiena sħaqt fuq punti partikolari u nittama illi se jerġa' jkollna l-opportunità li nerġgħu niddiskutu mal-SSM u l-SRM u l-Parlamenti Nazzjonali fuq is-sitwazzjoni u l prospetti li mis għall-Unjoni Bankarja. Grazzi ħafna Sur Gualtieri. Issa jena nishtiq nadi il-mikrofonu l-Sinjura Hubna. Grazzi ħafna, President, minn dak il-lintqal sissa jider ċar li l-Unjoni Bankarja għada bieċa xol li miex kompletata xol fuq għadu għaddej u huwa utli li niftakru jew li nfakru lil nfusna li aħna nidejna l-Unjoni Bankarja sabiex inkissru r-rabta bejn il-banek u s-sovrani sabiex il-kriżijiet bankarji ma jsibux kriżijiet ta' dejn pubbliku jew l-oppost u anki biex nindirizzaw l-esternalitajiet transkonfinali u fallimenti li rigwardaw supervizjoni ta' banek bar transkonfinali fl-Unjoni Ewropea u r-riżoluzzjoni frabta mill-qrib mal-sim ta' telf importanti u koll aħna nitkelmu dwar għalfejn aħna għamilna dak li għamilna. Veru, illi għamilna ħafna affarijiet u dak li għalet il-Sinjura Nui u s-Sinjura Kenning u koll tawna ħafna provi ta' dan aħna fil-Parlament Ewropew issa qegħdin inniedu xogħol għatwa if ta' uh, skema Ewropea ta' uh, assigurazzjoni għad-depositu imma passoltu iktar ma wieħed jintegra f'grupp ta' pajjiżi iktar ikun hemm l-sfida li tinħass ta' Ewropa li timxi f'żewġ veloċitajiet u dawk illi huma fil-parteċipanti u dawk li joqogħdu jħarsu josservaw u dan iħalli il-bib miftuħ għal pajjiżi barra mid-żona euro biex jitlu fi ftehimiet ta' kooperazzjoni mal-SSM u dan b'mod awtomatiku se jpoġġihom mbagħad fil jaqgħu li jaqgħu taħt l-SRM. Ebda pajjiż issa minn barra il-żona euro man ma sieħeb fil-Unjoni Bankarja alla volja sena li għaddiġi um, rikonoxxut li jkun jaqblilhom li jagħmlu hekk hemm disa pajjiżi li qalu li mhumiex eh, ħerqana li jipparteċipaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa fl-interess ta' dawk il-pajjiżi li jissieħbu l-Unjoni Bankarja huwa l-ikbar proġett Ewropew li wassal għall-iktar integrazzjoni Ewropea f'dawn iż-żminijiet diffiċli huwa proġett miftuħ, kulħadd jista' jkun involut li wieħed joqgħod barra eh, jieħu mbagħad ir-riskju illi jitwarrab. Ħafna drabi il-pajjiżi li huma barra miż-żona tal-euro jidru illi huma dawk illi għandhom bżonn ta' soluzzjoni għal eh, supervizjoni u rizoluzzjoni u ma l-iktar pajizi li għandhom bżonna hemm ħafna għassimizmu ma minn banek barranin u mill prezenza sinifikanti minn gruppi gbar transkonfinali li huma tip ta' istituzzjonijiet li huma diffiċli li wieħed jagħmel supervizjoni tagħhom u riżoluzzjoni tagħhom u għalhekk inħolqot l-Unjoni Bankarja Barra minn hekk jidher li l-assi li għandhom il-banek barranin mhumiex mizmuma fil-banek mill-banek tal-pajjiżi imma minn banek illi huma qegħdin fiż-żona tal- ta' l-euro. 88% tal-assi edin eh, f'pajjiżi trans pajjiżi oħrajn u s-sussidjarji ta' dawn il-banek barranin huma fidejn banek illi huma mid-żona tal-Unjoni Bankarja fil-Bulgarija għandna l-istess sitwazzjoni nikkonkludi billi najt illi naħseb illi jagħmel ħafna sens illi ikonna il-preins. Thank you, Mrs. Grazie, signora Hübner. Signora Karin Perche. National Assembly. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Grazie, President. Lewenet, Nifraħ l Senjuri Nui u Kenning għax xogħol illi għamlu għaliex kontu għalli wieħed eh, deċiżjoni u mbagħad mod ieħor illi wieħed jiżviluppa dawn l-affarijiet xogħol konkret. Tliet punti ta' malar l-ewwel punt. Fej waslet Franza fl-applikazzjoni tal-Unjoni Bankarja aħna avvanzajna ħafna fuq dan is-suġġett għaliex termini ta' evoluzzjoni tal-mekanizmu ta' rizoluzzjoni deċiżjoni tieħdet fi Franza sentejn ilu li li għaddit fl-2013 u fuq il-mekanizmi ta' sorveljanza u supervizjoni proċessi kollha li eh, kellhom eh, isiru twettqu fi Franza u għalhekk minn dik il-perspettiva anki il- il-kwestjoni tal-garanzija bankarja din ukoll hija xi ħaġa illi Franza bħala pajjiż membru xtaqet illi tagħmel progress fuqha. Ġifiri min-naħa ta' Franza aħna mhux biss kuntenti bl-iżviluppi imma aħna qegħdin nippruvaw napplikaw u nwettqu dak kollu illi jitolbu minna id-direttivi differenti tal-Unjoni Ewropea. Tieni punt jirrigwarda eh, xeqt jistennina fil-kontest tal-Unjoni Bankarja fil xhur snin li ġejjien iva minna ħafna nistaw nkunu gburin illi għamilna pass lejn aktar integrazzjoni fil-kontest ta' regolamenti termini ta' kontrolli tal-finanzi permezz ta' l-ewwel żewġ pilastri ġifieri il-kwistjoni tal-regolamentazzjoni u sorveljanza ġenerali u t-tini pilastru il-kwissjoni ta' rizoluzzjoni bankarja dawn huma elementi sorveljanza unika u rizoluzzjoni unika bankarja huma passi il-qoddim importanti ħafna u kieku aħna konna xi darba għadna snin ilu li xi darba kien se jkonna mekkanizmi ta' dan it-tip fuq livell Ewropew ma naħsibx illi eh, ħafna minna konna se nemnuha din il-ħaġa imma saħna kburin illi din saret realtà ma konkretament da xi fisser għaċ-ċittadini Ewropej. Id-dibattitu tal-lum juri illi aħna għadna għedin infetqu fuq affarijiet tekniċi, astratti u makroekonomiċi. Għaliex għadċi ċittadini Ewropej l-Unjoni Bankarja tkun realtà fil-moment meta il-flus tagħhom ikunu garantiti, meta d-depositi tagħhom ikunu ukoll garantiti u imħarsa mill-mekanizmi kollha ta' regolamentazzjoni li aħna ħlaqna. Għaliex sabiex l-Unjoni Bankarja tgħaddi minn idea sabiħa Ewropea għal fażi ta' kostruzzjoni politika Ewropea, irridu naslu sal-axħar, jiġifieri rritu konna possibilità li niggarantixxu d-depożiti kollha kif rajna fil-kriżi ta' Ċipru. Eh, dan kien is-simbolu propju ta' dik li kienet id-diffikultà li kellha l-Ewropa biex tiġilet kontra il-kriżi finanzjarja. Għalhekk aħna rridu assolutament li l-Europa u l-pajizi Ewropej kollha jimxu għannom ta' ċittadini Ewropej biex iħarsu il-depositi tagħhom. Aħna jekk aħna ma nirnexxinniex nuru di solidarjetà bejnietna, l-Unjoni Bankarja qatt ma se jifmuha u qatt se tkun ta' valur miżju ta' ċittadini tagħna. Umbagħad it-tielet punt. Eh, dak kollu li jrid għandna nagħmlu fuq regolamentazzjoni finanzjarja dawk li għandhom għal-album il-kwistjoni ekonomiċi u finanzjarji jaqraw ħafna dokumenti u raw dal-aħħar ġimgħat fuq ir-riski finanzjarji illi għal darbohra id-dinja u l-Ewropa qegħdin jiffaċċaw. X'naqraw qed naraw illi hemm din il-bużieqa illi baqa temmek u li qatt ma sibna soluzzjoni għalja bil-mekkanizmi ta' wara kriżi tal-2008, kriżi ta' dejn privat li sar dejn pubbliku, dejn tal-banek. Umbat di leveraging, ġifiri il- il-dan il-deleveraging għatma wasal għal terminu tijaw. Mela, l-Unjoni Bankarja u għahna għanna biex nkunu gburin qed ittina il-mezzi biex nilqaw kontra ir-riski. Imma, imma dokumenti xorta waħda qegħdin jgħidulna ir-riski mhumiex fil-bilanċi tal-banek illi eh, da mux minn emmek ġejjin is-sinjali tar riskju imma mill mekkaniżmi ta' ġestjoni ta' tal-assi u dak il-flus kollha dak it-tfaddil kollu li inġabar li huwa barra mill-mekkaniżmi bankarji u ċerti banek iddeċidew illi iħalluhom barra mill-spreċit tagħhom sabiex joħorġu mid-dejn. Dawn huma l-mekkaniżmi tal-fondi tat-tfaddil li fl-Europa għandhom ħafna ammonti ta' flus gbar u li huma l-ewwel illi rridu jitpoġġew ta' sorveljanza eh, mill-swieq finanzjarji. U issa biex nikkonkludi, aħna għamilna progressi kbar biex nirregolaw il-qasam bankarju u l-konna supervizjoni waħdanija. Issa baqa passiħor biex nisguraw illi l-Unjoni Bankarja taqdi il-ċittadini u tidgaranti xid deposita tagħhom. Imma aħna rridu nimmaġinaw din issa xjajdu il-ċittadini tagħna jekk ikonna kriżi finanzjarja u aħna ma nkunux kapaċi illi nil-għaw kontra tagħha lek din id-darba krizi kriżi ma tal-qoġ bis-silbanek imma sfiq finanzjarji kollha. Karim Berger, I now give the floor to the last speaker, Issa l-aħħar kellim il-kollega fis-Senat Olandis, il sinjura Andriette Tvast. Thank you very much. Grazie. President u kollega Martin von Royen. L-intervent tiegħi lum wara nofsinhar għan-nom tas-Senat Olandiż li jiena membru tiegħu jirrigwarda il-proposta għal eh, skema Ewropea għal assigurazzjoni ta' depositi. L-ewwel net irrid ngħid li l-opinjonijiet dwar kemmi mixtieqa skema ta' dan it-tip bħalissa u, u memx konsensus fil-Senatu laqas fil-Parlament Olandiż. Imma apparti dan kollu, jiena irrit niddiskuti aspett wieħed partikolari ta' din l-iskema, jiġifieri il-fond tal-assigurazzjoni tad depoziti Din l-iskema għandha żewġ għanijiet illi tħares id-depożituri skas illi l-bank tagħhom ifalli u biex inaqqas il-possibilità li kunem instabilità finanzjarja permezz ta' bank run. Imma biex isir dan ix-xogħol din l-iskema tissodisfa ċerti rekwiżiti għaliex inkella tkun kontroproduttiva. Żewġ aspetti tal-proposta jiridu jkunu emendati għaliex għandhom nejn ikollhom l-effett oppost minn dak mixtieq. L-ewwel punt uh, huwa għadwar dwar l-investiment tal-fondi f'każi fejn dan il-fond irid jagħmel pagamenti sabiex jeffettwa id-depożituri ġifieri il-klijenti ta' dan il-bank li falli, il-flus iridu jkunu disponibbli malajr u bla ħlas. Għalhekk tkun ħaġa tajba naħseb illi l-fond jinżamm f'kont apposta fil-Bank Ċentrali Ewropew imma l-artiklu 75-3 tal-proposta rilevanti jgħid illi il-fond irid ikun investit u jrid ikun investit u kwota fassi likwidi ħafna. Għalek mela ma jkunx ma tkunx ħaġa li jew hawnhekk qed nitkellem għannom tas-senaturi l-oħra li hawnhekk f'dan l-artiklu neskludu l-possibilità li l-fond ikun direttament jew indirettament investit indirettament per eżempju permezz tal-Stock Market Index f'banek illi jaqaw taħdin l-iskema ta' assigurazzjoni ta' depositu għalix wara kollox aħna żgur li ma nixtiqux illi l-valur tal-font jaqa fil-moment fejn ikun hemm bżonnu u jkollu iħallas il-flus u lanqas ma nixtiequ illi il-manager tal-fond illi bieħ isħmar mill-banek meta dawn il-banek ikunu għaddejjin minn moment ta' diffikultà għaliex dana x'jagħmel ikompli jagħmel il-problema qar mill tkun. Umbagħad ħaġa oħra dwar is-sitwazzjoni fejn il-fond il font għal l-assigurazzjoni tad depozitu ikun laħa il-livell tal-mira tijaw mela minn dak il-moment il-banek ma jkollomx jamlu aktar kontributi. Ftakru illi il-kontributi huma marbutin ma' riskju. Għalek, jekk inti twaqqaf il-banek mill-li jamlu l-kontributi, inti twaqqaf u koll illi kollok eh, prezz marbut ma' riskju għalek dan għaj servita inċentif għal-banek biex jihdu aktar riski għaliex imbagħad din l-inġiba ma jkollhomx iħolsu għaliha f'termini ta' eh, premium ola marbut ma' riskju għallek dawn il-banek ikkunu għedin jissussidjaw il-banek sodi kun għed jissussidjaw dak li huma iktar dajfin. U din dan l-inċentif nistaw insolvuħ billi narran niprofdu li il-banek jikontribwixxu mill-moment meta jintlaħa il-limitu mixtieq mill- profil ta' riskju tagħhom meta jirċivu dividend ta' bażi tal-kontributi ta' qabel tagħhom u bekk il-banek illi jkunu saru aktar sikuri iħalsu inqas u banek li jkunu saru aktar riskjużi ħalsu iktar. Aħna ħarqana li nisimgħu l-opinjonijiet tal-esperti u tal-kollegi l-oħrajn fuq dawn il-punti. Grazzi. Thank you, madam. Grazzi ħafna. Signora Fest, Jiena nishtiq nirringrazzja lil ħames kellima fuq is-suġġett u b'mod partikolari Daniel Enwi. Rappresentanti tal itibuna di issa Assur Gualtieri illi ħajkun qiegħed imexxi t-tieni nofs ta' dina s-sessjoni. Grazzi. U issa l-ewwel kelliem ħanużaw l-istess format għal parti ta' qabel tas-sessjoni Stefan Radu Oprea me Senat Rumen. Zewġ minuti. Signora President, Sir President, grazzi ħafna. Ir-Rumanija temen illi il-mire għandu tkun illi kollok unjoni stabli u l-unjoni bankarja hija pass għal konsolidazzjoni ta' din il-mira. Danna kolli li b b'mod inklusiv u trasparenti fl-Unjoni Ewropea ta' 28 membru mingħajr ostakli addizzjonali għall-Istati membri illi għadhom mhumiex parti miż-żona euro. L-istrumenti neċessari għal riżoluzzjoni jeżistu fil-mekkanizmu attwali diġà u aħna nħossu illi id-dun segu il-mod kif l-affarijiet qed jiġu applikati kwalunkwe miżuri ġodda għandhom jiġu analizzati u jittieħed in konsiderazzjoni l-bżonn sabiex jinżammu s-sovranità fiskali tal-Unjoni Ewro. Rumanija mhix parti miż-żona Ewro, iżda pparteċipat ma tattiv fil-ħolqien tal-Unjoni Bankarja ddeċidiet ukoll fuq l-odda neċessarja meħtieġa riżoluzzjoni tas sistema bankarja Ewropea. Grazzi, grazzi lilek. Hans Mikel Bar mill-Bundestag Ġermaniża. Grazzi ħafna, President. U għal oħra jiena nixtieq nindirizza dawk il-problemi li attwalment għadin niffaċċjaw aħna fil-rigward riżoluzzjoni bankarja u l-mod kif l-Unjoni Ewropea qed tipprova tindirizzhom daw is-settur bankarju Attualment huwa iktar protest mitqija tal-ekonomija b'dan il-firewall li qegħdin noħolqu permezz din is-sistema. Però bħal fli modi għad għandna problemi ta' fiduċja u l-fatt li ċertu banek għadhom meqjusa mhumiex b'saħħithom u rridu naraw għaliex u kif nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni bl-aħjar mod. Fl-opinjoni tiegħi Naħseb li għanna responsabilta għawnek il-Bank ċentrali Ewropew u il-Banek ċentrali għandhom bżonn ta' politika bil-politika tagħhom ħolqu ħafna minn dawn il-problemi u matul il-perjodu illi kienu jipprovdu flus bl-ħid bla limitu huma ikkontribwew għal ħafna mill-problemi u l-investituri mbagħad kellhom jiġu beldin biex jissolvu il-problemi. Fuq bażi kapitali, Allura, sfortunatament, it-tweġiba xorta tkun dajfa wisq. Aħna fl-Unjoni Ewropea tagħna banek saħħithom u nixtiequ nżommuhom fil-futur dal-banek ħajkun uħot minnu ħajkunu kapaċi jiffaċċjaw jibqgħu sodi qudiem il-problemi li għandna attualment ma mhux kollha għalhekk dan jġibna problemi li qegħdin naraw issa. Permezz tal-spekulazzjonijiet ukoll fil-borza l-stock markets. Grazzi Sanna l-Enrico Diaz, mill-Portugal. Ma nofsinar tajjeb. Nista' nirringrazzjakom l-ewwel nett għal diskorsi ta' sew interessanti u tajba li saru kienu ta' sew informattivi u kienu kontribuzzjoni kbira dibattitu tal-lum, pero xtaqt nistaqsi. Xi mistoqsijiet unqajjem xi punti għavolja naf li kull mandi żewġ minuti. L-ewwel net għanna l izbilanċi fl-Unjoni Bankarja f'termini ta' t-tira pilastru. Il-fatt li dan għadu mhuwiex komplut, dan għal l-izbilanċ wassal situazzjoni f'xi wħud mill-Istati membri fejn il-protezzjoni għad depozituri tkun ola minn foħrajn. Għall-investituri dana wassal biex l-SMEs iħallsu spreads ola u danna wassal għal kompetizzjoni inġusta. Għalhekk aħna għandna bżonn ta' skema ta' assikurazzjoni ta' depositi fuq livell Ewropew di hija essenzjali għal kwistjoni kollha kemm hi. Tininet, għandna ċertu banek li għadin situazzjoni pjuttost Eh, prekarja u dina l-idea ta' rizoluzzjoni bankarja għalhekk hija waħda kontroversja li Portugal dal-aħħar kien fl-aħbarijiet propju minħabba fek. Ir-riżultat huwa li għalissa il-banek għaddejjin minn proċess ta' konċentrazzjoni u din hija ħaġa perikoluża naħseb jiena għaliex li qegħdin nibnu fl-Unjoni Ewropea hija istituzzjonijiet bankarji illi eventualment ikunu too big to fail. Mentri jekk inti tara mbagħad fl-Istati Uniti x'qed jiġri hemmhekk qed jiġri l-appost hemm sistema iktar frammentati fejn il-banek huma ehm, sistemiċi u għalhekk ikunu kontrallati aħjar, allora xtaħsbu ntom fuq di kwistjoni too big to fail. Imbagħad dwar il-banek ta' investiment, dawn huma fuq ilhom fuq l-aġenda għal sentej tlieta mill-inqas u naħseb li hemm bżonn li ikun hemm progress issa. Grazzi. Eliza Ferreira mill-Parlament Ewropew li wkoll ix-Shadow Rapporter fuq l-iskema tal-garanzija tad-depositu. Iva, għan nitkellem bl-Ingliż biex ma nkunx ma nazax wisq kulim komplikati. La ewwel qed nixtieq ringrazzjakom il eh, tal-qegħdin hawnhekk intom it-tnejn speċjalment il- żewġ persuni li għadin fuq dimnet ta' din il-bicċa xorta komplessa għadin għawnek u prosta tal ta' dak kollu li għadin tamlu xor kollu ta'kom. Il-kapacità ta'kom u koll u tal-li dejjem zamejtu f'kuntat magħna l-mistoqsijiet u d dubju tagħna għalhekk qegħdin jiġu imres qabl iktar mod pożittiv u kostruttiv għaliex il-Parlament naħseb illi huwa kostruttiv ħafna f'dan ir-rigward dwar id-dettalji ta' tranzizzjoni minn sitwazzjoni fejn ma kellna l-ebda approċ komuni għal banek għal din is-sitwazzjoni ġdida ta' unjoni bankarja e, hija xi ħaġa kbira u hija din it-tranzizzjoni li jiena nixtieq nindirizza, intom qegħdin toħolqu, intom strumentali fil-ħolqien ta' din l-infrastruttura ġdida. U ħani kwota li sinjura Kanning qalet illi e, l-lan ta'kom mhux illi l-banek jgħaddu mir-riżoluzzjoni ma li rizoluzzjoni. riżoluzzjoni. Saffattant però aħna tiġa antiċipajna xi ħaġa illi mhijiex essenzjali għall-Unjoni Bankarja u din u dan huwa il-suq intern il-BRRD. L-ewwel darba li fl-Ewropa qegħdin nagħmluha din il-ħaġa qatt ma minni qabel u għalhekk hemm ċertu dettalji fil-BRRD li aħna ma testjanihomx bħal pereżempju 8 fil-mija dina ħaġa li bdiet taħdem qabel ma kellna l-istruttura kollha hemmhekk u qabel l-elementi pożittivi li jistabilizzaw is-suq. Iġifieri li jessem wara l-SSM mhux qiegħed hemmhekk il-backstop mhux hemmhekk, il-linja ta' kreditu komuni mhux hemmhekk u d-DCS is-sesseret mhijiex hemmhekk. Iġifieri dan qiegħed joħloq il-possibilità il-periklu illi l-implementazzjoni tal-BRD minn qabel tista' twassal għal riski sistemiċi enormi u tista' biex inkompli ma' dak li qal il-kollega Ġermaniż u nsaqsik ukoll jekk intom intom xedin nissegu ta' dettalji kollha u il-kollega u koll Eh, mill-Portugal fil-fatt nsaqsik jekk intom fl-imkien mal-awtoritajiet relatati fil-Kummissjoni intomx qegħdin tqisu kull settur individwalment sabiex nkunu konverġenti fl-azzjoni tagħna. Issa, mir-Repubblika Ċeka kjoġbok. Grazzi, President, u għarna f-sinar il-tajjeb. Jiena ħna prova ma nkunx tekniku iż żejja tħanżom l-affarijiet sempliċi. Eżistu barrek fl-Unjoni Ewropea illi huma likwidi ħafna. Għandhom asset tajbin ħafna jew inkella huma kważi fuq il-borderline likwidità tagħhom. Imma mbagħad hemm oħrajn li huma likwidi xejn jew għax il-klijenti tagħhom ma jħallsux pereżempju il-self jew għax forsi kellhom politika żbaljata qabel. 700 miljun krona huwa l-ammont li qiegħda issa ikolla tagħti Repubblika Ċeka lil Banek. Issa l-banek huma pjuttost f'sitwazzjoni tajba jew għal inqas hekk qegħdin jgħidu l-problema hi illi huma kollha sussidjarji ta' multinazzjonali kbar u hemmhekk qed nara l-periklu jiena x'inti meta jkollok unjoni bankarja potenzjali differenti il-banek ħajkun qegħdin jippruvaw jitrasferixxu il-flus il-fondi me sussidjarji b'saħħit tagħhom għal sussidjarji li ma jkunux b'saħħithom forsi f'pajjiżi oħra. L-Unjoni Bankarja taħseb illi hemm biżejjed għodda illi iwaqfu dana s sussidjar ta' ċertu banek għaskapitu ta' oħrajn anki jekk ikun illegali imma xorta ma jkunx etiku aħna kontenti wkoll b'dak li smajna fuq il-BEPS u b'kwalunkwe miżuri li jistgħu waslu għall istabilità finanzjarja pan-Ewropea jekk hux supervizjoni, jekk hux fondi, jekk hux i xini. Jekk twassal għall istabilità aħna favorija. Grazzi. François Marc, Senat Franċiż. Oui, merci. Il a été fait à... Grazie. Aħna smajna li sar ħafna progress fil-regolamenti bankarji u naħseb li nistaw nkunu tassew kuntenti bil-miżuri li smajna fuqhom fl-introduzzjoni nirringrazzja lil kellima l-informazzjoni kollha li tawna iżda qatt hemm ċertu tħassib. L-ewwel waħda semmet issa fil-fatt il-volatilità tal-suq ta' fil-kas tal-isma bankarji. Rajna illi fċertu banek dal-aħħar jiem l-isma tagħhom waqgħu. Imbagħad hemm ukoll riski oħrajn. Għalhekk fil nixtieq insaqsi huwa illi l-ambitu il-kamp applikazzjoni meħtieġ, speċjalment dak għandu xaqsam attivitajiet minnaħa tas-settur bankarju. Dawn ġiri ikunu qegħdin jagħmlu shadow banking li għalih li CB u l-IMF riċentement għamlu referenza mal kapijiet politiċi. Semmew għad il kwistjoni semmew il l relatata maħħa, bat it-tini punt il-koerenza tal-politika regolatorja fiħdan l-Unjoni Ewropea, specialment fil-rigward ta' mekkanizmi ta' supervizjoni fl-Istati Membri Ewropej kollha. Dalodu smajt l-isqarrija ta' John Vickers u aħna nafu x'qal fuq ir-regolamenti bankarji. Kien hemm artiklu wkoll li tkellem propju dwar ir-regolamenti bankarji fl-Ewropa u fir-Renju Unit b'mod partikolari issa intom x'taħsbu dwar dan kollu. Daw il-kummenti li saru minn nies li fl-aħħar snin ħarġu bħala esperti fuq is-suġġett. U issa qegħdin iwissuna x'taħsbu. Francesco Carriella, Carriello mill-Kamra tad-Deputati Taljani. Grazzi, President. Illum il-Parlament Taljan vota fuq mozzjoni illi kienet simpenja li torbot il-gvern fuq ir-revju tal-Bejlin u kien hemm minoranza tal-Parlament Taljan li derla li dana ir-riżoluzzjoni fil-fatt m'għandix tiġi applikata u jekk jiena qed nirrappreżenta propju din il-minoranza. U nixtieq ngħidilkom li l-viżjoni tagħna fil-fatt timxi fid-direzzjoni apposta ta' komu l-infatt li qed nikkonċentraw is-setat finanzjarji kollha fuq livell wieħed mhux ħajsolvi problema tal-banek fl-Ewropa li x'ħajkunu qed imorru kontra il-kompetittività, kontra l-fiduċja tal-investituri u tal-pajjiż għaliex jekk inti jkollok il-poter finanzjarju fuq daw il-banek il-gbar ħatkun għattimina u koll il-politika ta' gvernijiet. Ġifiri kifat jena, aħna jidġilna li għana nimxu fil-direzzjoni apposta. Aħna naħsebu illi il-poteri għandhom ikunem separazzjoni bejn il-banek tal- tal-investituri ma dawk ta' għal kumpaniji u l-industrija. U jiena l-ura għat insaqsi u għat insaqsi lil mistidna tan hawnhekk allura Kummissjoni Ewropea jekk dina tajt illi hija favur iċ-ċittadini għandna dissendenza tal-antitrust Ewropea li kienet għamlet multa fuq il-dawn il-kumpaniji il-banek il-gbar fuq ir-rati ta' li max li għadin jitċarġjaw. Aħna nafu li ħafna konsumaturi, ħafna ċittadini jaff li biex ikunu jistaw jiġu kollom refuzjoni jina ta' l-flussura ħaj kollom morru kontra u jappellaw din is-sentenza. Nitkellem għana fuq banek bar, il-Deutsche Bank, il-Royal Bank of Scotland, iġifiri. x-direzzjoni għadin nieħdu aħna eh, n-naħa ta' ċittadini jew le? Grazzi. Indeed, the text of the resolution in Parma is slightly different, but... Le, fil-fat il-testa rizoluzzjoni għada xejn differenti imma kulħadd jista' ikollu opinjoni. Naħseb illi issa nistgħu ngħaddu għal tweġibiet fil-fatt. Irċivejtu ħafna kummenti, ħafna opinjonijiet, xi punti li kienu speċifiċi, oħrajn kienu diffiċli, kieġobkom, grazzi President. Fil-fatt, saru ħafna affarijiet importanti ħajkolli nitkellem fuq ċertu aspetti eh, fuq fuq mela intlabna biex nintużaw il-flessibilità għanna daqsxejn diffikultajiet onestament għaliex hemm ċertu elementi li mhumiex daqshekk ċari fid-direttiva dwar it-territorju kopert mill- l-ammont ta' distribuzzjoni massima. U ġara darba dana jkun koppert ma tanċem lok għal manuvra. Dana l-ammont ta' distribuzzjoni massimu huwa ċar u preċis ħafna u l-istess ħaġa jkopri wkoll it-qassim ta' dividends Dinja, għuna għad kemmu fuq massimu, ġifiri ġaqadin nużaw regoli ehm, ibsa għal dan, mbatem hemm ukoll il-coupons li jintħalsu u l-problemi li nifacċjaw fissu attualment parzialment minħabba dawn l-elementi. Is-swieq ma jifmux jekk dawn il-coupons u xħajtħalsu fil-ħin u memx lok għal flessibilta hawnhekk qed inkopru wkoll dawk il kunu qegħdin jieħdu riskju illi jistgħu jirċivu wkoll pakketti ta' kumpensu li dan jvarja ħafna mill coupons, bonuses, etc. it il-punti trattan mbagħad l-exposure sofran mandiġ dubju li il-krizi riċenti u rrit u koll li għandu jkunem rekwiziti ta' kapital li rrit isir bl-aktar mod galbat. Hemm xogħol qed isir anke fuq livell internazzjonali u għalhekk tajjeb illi wieħed ma jippruvax jaħroġ b'xi soluzzjoni Ewropea unika hawnhekk. Idu nistennew il-proposta tal-Kumitat Basel pereżempju biex il-leġislatur Ewropew jiddeċidi mbagħad kif għandu jimplementa. Dwar il-pilastru nieqes tal-Unjoni Bankarja naqbel perfettament ma dawk il laqalu li din hija l-parti nieqsa mill-Unjoni Bankarja għanna bżonn ukoll ta' appoġġ fiskali għal fond ta' riżoluzzjoni unika. Imbagħad punti oħrajn. Edis importanti ħafna għal l-Unjoni Bankarja biex ċittadini Ewropej jirataw jerġa' jkollhom fiduċja fil-mod kif jinvestu il-flejjes tagħhom fil-banek. Il-kollegi Portugiżi mbagħad tkellmu dwar il-konċentrazzjoni potenzjali tal- banek li kunu too big to fail, li dependi mis pajizi dan. ċertu pajizi sistemi ma tantx jippermettu għal aktar konċentrazzjoni mentri oħrajn il-konċentrazzjoni ħafna nqas importanti u forsi jkun hemm lok ukoll għal iktar nazzjonalizzazzjoni u iktar um, sviluppi f'din id-direzzjoni. Aħna fl-opinjoni tiegħi naħseb nistgħu naħdmu flimkien ħafna mal-Kummissjoni Ewropea hawnhekk qed nitkellmu fuq istituzzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar. Imbagħad kellna wkoll kumment mir-Repubblika Ċeka fejn saqsewna jekk aħna hux qegħdin nippruvaw niġġieldu l-cross subsidies hawnhekk bejn punti partijiet differenti tal-grupp. Aħna il-istituzzjonijiet tagħna wara li l-frammentazzjoni. ġifiri dejjem ikollok awtorità supervizorja unika u kontenti aħna u gburin illi fil-stress test tal-eba li huwa li kopri 70% tal-kumpaniji eh, u l-assi bankarji f'pajjiż. Qed naraw anke l-Unjoni Bankarja li qed tiffoka fuq pajjiżi kbar mill-pajjiżi żgħar li hija xi ħaġa ġusta wkoll. fuq ir-regolament bankarju u dak il intqal fuq ir renju Unit le mandi lebda opinjoni fuq is-sitwazzjoni tar-Ren Unit. U forsi issa nista' ngħaddi l-kelma l kollega hawnhekk għaliex dwar l-implementazzjoni tal-bejlin ma naħsibx li tkun idea tajba għaliex is-swieq gradwalment għadin jidraw l-ideja li u femu issa li d-dinja imbidlet mill-ewwel ta' jannar ta' din is-sena. Iva għadin f'perjodu transitorju bħalissa. Dejjem ikun żmien delikat ħafna dan, imma tiġa sar ħafna xogħol sabiex din it-tranzizzjoni tkun suċċess. Il-kollega jmiss. Grazzi. Jena sibt li għaddit li kelma biex nitkellem fuq il-komment tas Sir Vickers. Għalix bħala nixtieq ma nitkellmx fuqha, ma nibda bl-aħħar punt. Naħseb illi diffiċli li torbot it-ħol tal-BRD mal-krizi attwali. Jiena fil-fat dan il-punt nishtiq nħallih li il bira fil-Financial Times nitkellmu fuq 12 il-suspettat de minimis għal din il-kwistjoni. Din hija kwistjoni waħda imma naħseb nista' naqblu illi aħna nal-BRD u jdu nkunu ċerti illi issa dan kollu ħajaħdem. Il-BRD qiegħed hemmhekk għall-Unjoni Ewropa kollha kemmi u regolament tal-SRM zgur li ħajbidlu l-affarijiet irridu nkunu ċerti illi aħna nkunu konsistenti fl-applikazzjoni biex aħna nkunu nistaw eh, nbassu dak li qed isseħħ u anke nkunu ċerti li aħna eh, eh, trasparenti. Għalhekk, nasab rridu nħarsu kollha l-ispejjeż u rridu nikkonsidraw illi fl-uħut minn l-istati membri hemm ċertu problemi differenti li rridu naffaċċjaw u rridu nimxu eh, b'mod proporzjonat ta' situazzjoni. Forsi ħanteni dak li qalet Daniel, imma rridu nimxu ma' din l-idea illi l-bidliet regolatorji mm, aħna qed nħeġġu il-konċentrazzjoni fis-suq ma nafx jekk hux qed nimxu f'dan l-argument. Ovvjament, Minnaħa waħda qed naraw li fissu hemm konċentrazzjoni. Imma minnaħa l-oħra nistgħu ngħidu li rajna banek mingħajr mudell sostenibbli ta' negozju. U xi punt aħna rridu nafaċċaw il-konsegwenzi u naħseb tajjeb li żajtu l-kelma game changer għaliex aħna għanna bżonn għanna bżonn il-banek sodi li jistaw jagħtu l-fondi anka l-ekonomija. Tkellimtu wkoll fuq l-Unjoni Bankarja li tkun miftuħa għal stati membri oħrajn. Naħseb il-kol kemm aħna impenjati biex nagħmlu dan, minn mibda dubju. Ovvjament dan huwa pass li membri jridu jieħdu fil-punt ta' tluq jiena nixtieq ngħid illi illi nista' nagħti l lill-Unjoni Bankarja anke jekk l-Renju jikkonsidraw li jingħaqdu maħna imma għalissa din ħażommuha miftuħa li sa' membri kollha. Naħseb din jakum dan jinġaġa ċara, kien hemm kol ukoll fuq shadow banking, naħseb dejjem edna illi il regolamentazzjoni tkun ċara, eh, trid tkun trasparenti u eh, anka jkollha l arbitrarietà fil-sistema. Mm, xi ħaġa rridu nikkonsidraw ta' konna shadow banking jew isma simili tagħha, ma din mhix ħaġa nixtieq nitlu fuq aħna. Mbagħad kien hemm kummenti fuq il-GDF. Jiena nistenna illi għal DGF se jkun hemm regoli simili bħalma kellna fil-fond ta' Rizoluzzjoni uniku. Din hi xi ħaġa probabbli forsi mhix l-aħjar ħaġa li tinvesti xi ħaġa li inti tipproteġi. U anka smajt il-kommenti tagħkom fuq il-livelli tal-mira tagħna nittama illi regolaturi, il-leġislatur se jikkonsidra din. Jina qed b'mod ċar l-Unjoni Bankarja għandha tlet pilastri imma fl-istess ħin Naħseb verament rridu nibdew billi jkollna sistema armonizzata tal garanziji, skemi ta', ta garanzija ta' depositi nazzjonali u anka normalizzaw fil-qafas kif ħataħdem bejn l-iskemi ta' depositi nazzjonali u l-fond ta' rizoluzzjoni, kif ħajatmu fl-imkien. Daw l-affarijiet eh, naridu naħmu fuqhom u nixtieq imur lura wkoll għal punt li semmejt li semmiet eh, Daniel Jiġifieri aħna mhux qed nitolbu l-armonizzazzjoni fil-liġi tal-insolvenza u l-affarijiet kollha marbuta magħha. Mingħajr ma ninsew l-affarijiet kollha li joħorġu minna, pereżempju l-oqsma tal-ġerarkija tal-kreditu jew oqsma li huma marbuta mal efficienza anka fil-sistema tal-insolvenza. Dan jfisser illi ir-riżoluzzjoni tkun l-unika għodda sabiex eh, ikun hemm trasferimenti ta' depositi pereżempju. Naħseb hemm ħafna xogħol li għad irid isir l-affarijiet ma mm, mhux għalfejn jinbidlu b'mod drammatiku imma jridu jsiru. U allura għandna din l-idea fiskali u kolla l-SRF għandna iftejmiet issa u bżonn niffirmawhom kollha. U jibqa' ħafna xogħol xi li għad irid isir. Grazzi. Naħseb illi Kienet sessjoni tassew interessanti, smajna ħafna punti kruċjali li ġew diskussi. Jiena nixtieq għal darba ħan ringrazzja lil Daniel Nui u Dr. Kornik. Eh, jiena smajta kollu li għettu, forsi ma binniġ fuq kollox imma tajab li kolla interpretazzjoni differenti fuq il-flessibilità imma jiena verament eh, nilqa l-fatt li intom tirrikonoxxu li din il-kontribuzzjoni kellha impatt fuq il-problemi li kien hemm fuq 81 suq. U għalhekk tajjeb li nirriflettu fuq il-problemi u nippruvaw insibu soluzzjoni. Ovvjament jiena kol nilqa dak li ntqal fuq it-tlestija tal-Unjoni Bankarja palissa hemm proċedura ta' leġislazzjoni ma sax naħlu fil-dibattitu ma jider li jem attitudni pozittiva għalija. Jiena naqbel ukoll ma' Elka Koenig illi li tipposponi l-affarijiet li diġa daħlet ma tantx tagħmel sens. Jiena naqbel ma dak li qattinti fuq il-proporzjonalità, ġifi naħseb li il-stabilità finanzjarja importanti u tajjeb ukoll inqisu dak kollu li qed inti. Nirringrazzjakom jiena ngħaddi l-kelma lura lil viċi President tiegħi. Jiena fisem il-kollega tiegħi nixtieq nirringrazzja lill kelliema ta' żewġ sessjonijiet fuq il-BEPS u fuq l-Unjoni Bankarja. Nirringrazzja ħafna l parteċipanti kollha għal żewġ sezzjonijiet kemm mill-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll ovvjament mill-Parlament Ewropew u hawnhekk nagħlqu din is-sezzjoni wkoll. Grazzi.